Uh, so, good morning everybody. I think we're ready to start now. Lodwa tajba naħseb l-istaw nibdow. Et nara li żewġ karaportez tagħna Edin hawnhekk prezenti għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna nilqaħħom minn qalbi u nilqgħu wkoll it-tim minn DG Texud. Is-Sur Zalinski li marruf so ma' dan il-kumitat għax-xogħol tiegħu fuq ir-riformi dwar id-dwana li ħadem dwarhom qatih, u anke il-Sinjura Anna Boli li se tagħti preżentazzjoni fuq din il-proposta l-ġdida. Avviżi ta' President Amministrativi din il-laqam xandra fuq l-internet bħal dejjem u rridu nispiċċaw sal-10 ta' filgħodu għaliex imbagħad għandna sessjoni ta' votazzjoni twila mhux ħażin. Infakkarkom li qbilna li nbidlu l-ordni tal-votazzjoni biex ir-rapport ta' Sur Bilan ikun l-ewwel votazzjoni ewlenija fuq il-voti ta' konferma fuq ix-xiri pubbliku. L-isfond ta' din il-proposta huwa li ħanisemaw minnant il-Kummissjoni dal-waqt kif ħajdu l-istess li din hija proposta ta' direttiva mal-Parlament u l-Kunsill fuq qafas legali tal-Unjoni dwar id-dwana, dwar ksur ta' dwana u sanzjonijiet, xogħol ta' dan il-Komitat taħt il-tmexxija ta' Sinjura Legrip ħadem tajjeb għal pakket ta' dwana u tkun ideja tajba li minn tal-inqas il-Kumitat ikollu stampa ġenerali tal-proposta dwar l-istrateġija li se tiġi adottata u forsi mbagħad ikunu jistgħu jsiru punti di vista politiċi dwar dan forma ta' riżoluzzjoni. Iddeċidejna wkoll li minħabba li dan huwa proġett konġunt nistiednu l-PPE u l-SND biex jaħtru il-co-rapporters tagħhom. Kuntent li s-Sinjura Gebhardt ta' tagħmel dan fissem għall-SND. Skużawni, s-Sinjura Legrib għall-PPE u Wara li konna l-prezentazzjoni tal-Kommissjoni li tajdenna x'ser tkun xi tfisser din il-proposta, nistieden il-rapporters zjamlu kummenti tagħhom u anki xi kollegi oħrajn li effettivament ikunu tisegwu din id-diskussjoni u kontribwixxu għar-riżoluzzjoni. Imbagħad ikollna proposta mill co rapporters għal skeda li ntikom fl-aħħar biex nivvutaw mbagħad fil-plenarja għar-riżoluzzjoni qabel ma nitilqu mill-Parlament qabel ma jintem il-mandat. Qabel mandum iktar fuq dan il-punt nista' ngħaddi il mikrofonu minnu fiħ il sinjura Legrib un-bat is-Sur Zalinski jagħmel introduzzjoni f'idejk un-bat niftħu il mikrofonu għal mistoqsijiet. Dik jogħġbok. Thank you very much, Mr. Chair. Grazie ħafna, President. Introduzzjoni qasira. L-ewwel nett ikolli ngħid grazzi ħafna lilek lis-Sinjura Legrib u l-Kumitat u l-Parlament għax-xogħol u l-isforzi kollha li għamiltu fuq il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni. Mhix punt fuq l-aġenda llum imma xorta nixtieq insemmiħ. Imbagħad għall-preżentazzjoni se taraw li dan huwa proġett ewlieni inizjattiva ta' Digi Texud, il-kollega tiegħi, il-kollaboraturi u ħbib tiegħi li ħadmu fuq dan id-dokument, nittama li dan jitħares bħala tali. Din hija waħda mill pedamenti żgħar biex ngħidu hekk tal-Unjoni Ewropea. Taraw kif is-sitwazzjoni hija differenti fl-istati membri. Din hija waħda mill-proġetti l-iktar importanti biex insaħħu l-integrazzjoni Ewropea. Grazzi President. Thank you very much. Uh... president grazzi ħafna. Signora Anna Boli, Thank you, Chairman. Grazzi President, Lodwa tajba l-kulħat jien serentikom stampa ġenerali qasira dwar dak li qed niproponu fil-Kummissjoni Ewropea f'termini ta' armonizzazzjoni ta' ksur ta' dwana u l-approssimazzjoni ta' sanzjonijiet ta' dwana. L-ewwel nitkellmtejn dwar minn fej bdiet din l-idea kif wassannija. Smajna il-Parlament Ewropew f'ħafna rapporti ta' qabel jgħidilna li rridu nagħmlu xi ħaġa dwar ir-reġimi nazzjonali diverġenti fir-rigward il-sanzjonijiet ta' dwana. Niprofan nlaħħaq ma' l-għama xitanna għek. Dan huwa il-punti u l-għanin tal-prezentazzjoni tijek, fit-taraw fuq slide. Ridna nsiru nafu x'qed jiġri eżattament fl-istati membri bdejna fl-2008 billi Permezz tal-dwan 2013 dak iż-żmien bdejna nfasslu proġett b'24 stat membru li kienu qed jieħdu sem volontarjament u mbagħad naraw is-sitwazzjoni legali x'kienet f'dik il-pajjiż fir rigward il-ksur u s-sanzjonijiet ta' dwana. Is-sistemi fil-fatt kienu tassew differenti minn xulxin u ħsibna li tkun stramba li jkollna leġiżlazzjoni armonizzata ta' dwana, il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni, Imbagħad ikonna mezzi differenti ta' nfurzar ta' din il-leġiżlazzjoni armonizzata. U għalhekk bej wieħed u ieħor rajna r-rapport bażiku tal-2010 fejn aħna ħdimna għal sentejn ba' 24 stat membru, r-rapport wera li 16 minn 24 stat membru għandhom sistema mħalta ta' sanzjonijiet kriminali u mhux kriminali għal ksur ta' dwana. 8 minn 24 stat membru għandhom sanzjonijiet kriminali biss. Għal anke sanzjonijiet żgħar għal ksur żgħar ikollok eh, tiġi meqjus bħala reat bħala tkun għamilt atti kriminali. Kien hemm ukoll sanzjonijiet finanzjari li kien hemm limiti massimi għalihom li kienu jwaslu limitu bejn xi ħaġa tkun kriminali jew mhux kriminali u limitu massimu huwa minn 266 euro sa 50.000 euro. U bat għanna u koll l-ksur stretti ta' responsabilta, strict liability infringements, fejn inti tara dak li jkun li għamel ksur u tara li tressaqlu piena u dan japplika f'11 minn 24 stat membru ġifiri għandek firxa wiesa ta' mezzi ta' nfurzar u aħna ħsibna li tkun kemm xejn stramba li f'suq intern u f'unjoni ta' dwana fejn għandek l-operaturi ekonomiċi jaħdmu dawn jaħtiex li jkollhom livelli id-daqs li applikaw kullimkien. Fil-kodiċi ta' dwana aħna sibna biex ikun hemm operatur ekonomiku awtorizzat fejn aċċessa l status tal-operatur ekonomiku awtorizzat ikollu kriteri differenti waħda minnhom hija l-konformità mal-leġiżlazzjoni ta' dwana. Tistgħu timmaġinaw li jekk tkun qed tkun konformi f'stat membru partikolari fej probabilment ma jkollok sanzjonijiet għal xi ksur speċifiku mbagħad mur f'stat membru ieħor jkollok sanzjoni kriminali u hemmhekk ovvjament m'għandek sitwazzjoni indaqs għall-operaturi ekonomiċi anki f'termini ta' limiti ta' ħin biex tibda proċedura ta' sanzjonijiet jew timponi jew twetta sanzjoni ta' dwana għandek limiti ta' żmien differenti ħafna fl-istati membri, varjaw minn sena sa' 30 sena. Anke stat membru partikolari laqqas biss għandu limitu ta' ħin. U allura tistgħu timmaġinaw li f'dinja tan negozju meta inti tkun l-operatur ekonomiku tistenna d-deċiżjoni tittieħed biex tevalwa jekk inti xħati ta' għal-ksur jew le, tista' tibqa' tistenna għal dejjem, tista' tfalles sa dak it-tant u dan ħassejna li huwa xi ħaġa li għandna nikkoreġu. Għandek sitwazzjoni differenti wkoll għar-responsabilità tal-persuni legali għax 15 minn 24 stat membru għandhom din il-komponent imma l-bqija tal-24 stat membru m'għandhomx tpoġġi problema wkoll mhux biss f'termini ġenerali ta' liġi iżda anke għall-operaturi ekonomiċi awtorizzati li għal l-kunċett li semmejt qabel. Għandna wkoll proċedura jew sanzjonijiet imsejħa settlement, ġifiri li ikollok sanzjoni teoretika fil-liġi imma inti mbagħad tipprova prova terranġa l-affarijiet bejn l-amministrazzjoni ta' dwana u l-apparatur ekonomiku biex issib ftejm komuni kważi tpaċija. Din hija proċedura mhux trasparenti u 15 minn 24 stat membru għandhom din il-proċedura għal ksur ta' dwana. Ma tkunu sorpriżi li bosta mill-istati membri li jaraw din il-proċedura fis u ma dawk l-istati membri li jresqu wkoll biss sanzjonijiet kriminali. Ejja nieħdu eżempju konkret biex nkunu nafu fuq xiex qed nitkellmu. Immaġinaw din is-sitwazzjoni kollha kumpanija li tkun għamlet stqarrija ta' esportazzjoni l-uffiċċju ta' dwana tal-esportazzjoni u mej wara li l-prodotti jinħattu mill-kontejner ta' esportazzjoni. Dan ksur jew le, din l-ewwel mistoqsija. Stat membru miex meqjusa bħala ksur għal kollox, ġifiri m'għandek sanzjonijiet. Mbagħad f'disa stati membri din hija ksur kriminali u għandek żewġ tipi ta' sanzjonijiet, waħda finanzjarja li tista' tkun kriminali wkoll li tvarja minn 1250 euro sa miljun u 800.000 euro. Dawn huma l-fatti u ċifri mill-2010, probabilment issa l-ammonti imbidlu xi ftit, iżda tistgħu taraw id-differenza drammatika anke fiħdan l-istess tip ta' sanzjoni. Nejn id-disa stati membri li, li għandhom ksur eh, kriminali għandhom anke wkoll sanzjoni ta' ħabs għal din it-tip ta' sitwazzjoni. Is-sanzjonijiet mhux kriminali u ksur mhux kriminali hemm f'15 stat membru fejn hemm multi finanzjarji li varjaw minn 393 euro sa 500.000 euro. U 15 stat membru kemm fil-qasam kriminali u mhux kriminali għandhom il-proċedura ta' tpaċija settlement. Tistaw taraw li hemm varjazzjoni kbira f'stat membru li ma jikkonsidrax din is-sitwazzjoni bħala ksur għal kollox u f'stat membri oħrajn ebbinet jimponi multa kriminali ta' miljun u tmim telf euro. Dik il-varjazzjoni u saħan sitra l-ħabs. skużawni, niprofa nirranċa slides. Tajjeb, din il-proposta ovvjament ġiet infasla. Mux f'izolazzjoni iżda billi aħna konna konċi tal-proposti l-oħra li hemm li għandhom impatt fuq il-ksur ta' dwana bħal proposta ta' direttiva fuq il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni, direttiva PIF, u anke l-leġizlazzjoni fil-ġlida kontra l-frodi. Għanna l-istess kummissarju għall-Olaf u taksur du kien faċli għalina li nirfenaw l-istrumenti taħna biex najdu hekk. Għanna u regolament antik tal-Kunsill mill-95 fuq l-istess suġġett li indirizza il-sanzjonijiet mhux kriminali. Isna wkoll il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni familjari għalikom sa dan iż-żmien u bażajna l-proposta tagħna fil-fatt minn tal-inqas il-parti tal-ksur totalment u esklusivament fuq l-obligi li joħorġu mill-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni. Kentejn issa fuq relazzjoni bejn id-direttiva PIF, il-proposta direttiva PIF u l-proposta tagħna. Parti mill-ambitu huwa komuni imma mhux totalment. Dan ifisser li parti mill-ambitu li qed jindirizza il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni fih ukoll l-ambitu ta' direttiva tagħna li huwa marbut mal-tazzi ta' dwana. Tafu li l-missjoni tal-amministrazzjoni ta' dwana tmur li lin mill-ġbir tal-introjtu li hemm rwol pereżempju ta' ħarsin tas-soċjetà mit taddidiet għas-sigurtà, uh, u koll li jizguraw li l-formalitajiet kolla jitwet u anki jekk ma jkunx hemm dazzi involuti, jiġifieri hemm ambitu li huwa parzjalment komuni imma mbagħad hemm ambitu li mhux komuni. X'namlu bil-parti tal-ambitu komuni li aħna nindirizzaw? Irridu nifitaw li kun hemm irdupjar tax-xogħol Biex nevetaw dan ifisser li nsibu kriterji speċifiċi fejn din id-direttiva tapplika u fejn id-direttiva PIF tal-futur tapplika. Hemm kriterji fid-direttiva PIF per eżempju hemm limitu massimu ta' 10.000 euro li qed jiġu implikati hawnhekk fl-interessi finanzjari tal-Unjoni. Hemm ukoll l-esklużjoni tal-ksur tal ksur Minajr ma jkun hemm intenzjoni li dawn jitwetqu u fid-direttiva tagħna għandna wkoll dawk li huma msejħin strict liability infringements. U mal-kollegi tagħna ta' l-Olif u ta' Digi Ġustizzja provajna naraw li huma limiti stabiliti għal dawn l-affarijiet. Dawn fid-direttiva PIF u anke għal leġiżlazzjoni kollha li tħares l-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar iżda mhux l-inqas għandna wkoll artiklu wieħed fil-Kodiċi ta' Dwana tal-Unjoni li jindirizza s-sanzjonijiet ta' dwana u dan anke mill-Kodiċi ta' Dwana immodernizzat. Qabel ma nurikom xem fid-direttivi, nixtieq naqsam ma'kom xi konsiderazzjonijiet preliminari għalfejn aħna nħossu li dimensjoni ta' transkonfinali tal-ksur ta' dwana huwa importanti. Illum il-ġurnata in-negozju ta' operatur ekonomiku fl-Unjoni Ewropea mhux biss Ewropew imma wkoll globali. Jiġifieri d-dimensjoni transkonfinali ta' operatur ekonomiku li jkun qed jagħmel negozju madwana f'80% minnhom anke aktar tal-każijiet huwa ovvju ħafna u dan ifisser li xi kultant ikun diffiċli naraw fejn ikun seħħ iksur u kif nindirizzaw dan iksur għandek bżonn kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' dwana, għandek bżonn titkellem bl-istess leħen, bl-istess vuċi biex tkun tista' tindirizza l-istess sitwazzjoni ta' tkazbir tal-liġi ta' dwana. Imma jekk ma jkollokx l-istess kwalifika tal-ksur ma titkellemx bl-istess lingwa komuni, ma tafx kif ħat indirizza komunament din il-kwistjoni ta' dimensjoni transkonfinali. U għalek ħassejna li jeħtieġa referenza komuni kienet ovja ħafna u anke l-fatt illi għandek politiki oħrajn li jafdaw l-infurzar fl-autoritajiet ta' dwana bħal pereżempju l-bidja, l-vat, l-ambjent li jagħtu dwana rwol awlini, rwol kruċali jimplika li mhux biss ikun hemm kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' dwana ma anke kooperazzjoni bejn dawn l-awtoritajiet u awtoritajiet oħrajn u anke f'stati membri oħrajn. Imbagħad isna wkoll ovvjament fil-każ tal-elementi transkonfinali l-prinċipju nebis idem li jfisser li ma tix tikkastiga l-operaturi ekonomiċi dartejn għall-istess reat għall-istess ksur. Ġifiri minn ikun ħatem eriċ ċiġi kastiga dartejn. Issa naddu għal fatturi u l-enin tal-proposta tagħna. L-anijiet u l-miri. Fil-qosor nsemmijom, l-improvaw namlu tajjeb bejn il-reġimi legali differenti, nisbrom flimkien biex bekk ikonna applikazzjoni ktar effettiva uniformi tal-liġi ta' dwana tal-Unjoni Ewropea fit-territorji kollha ta' dwana tal-Unjoni Ewropea permezz ta' lista komuni ta' ksur, nomenklatura jek tridu ta' l-imġiba li hija meqjusa bħala tkażbir tal-liġi ta' dwana. Imbagħad dan naslu għal l-armonizzazzjoni, jiġifieri il-ksur ta' dawn, għandna parti li mhix armonizzata totalment għaliex ħassejna mill-istudju tal-24 stat membru li kien impossibbli li nagħmlu armonizzazzjoni tar-reġimi nazzjonali legali. Jimpluka rivoluzzjoni politikament tkun meqjusa bħala suicidju għaliex kull stat membru jiprofa jżomm ir-roqa tiegħu u s-sistema legali tiegħu u għalhekk ħassejna li xorta b'xi mod jew ieħor irridu nagħmlu tajjeb għal dan id-distak li hemm bejn istati membri billi jkun hemm pjattaforma komuni fir-rigward is-sanzjonijiet. Ġifri qafas komuni għal kif ħan imponu s-sanzjonijiet, għal x'tip ta' sanzjonijiet jiġu imposti u x'inhija l-iskala ta' sanzjoni li fiħdana inti kollok xi tip ta' flessibilta'. L-istrument legali li aħna għażilna biex inkunu nistgħu nżommu din il-flessibilità kienet direttiva. Stajna nipproponu regolament iżda ħassejna illi ridna nirrispettaw sa ċertu punt il-differenzi fl-istruttura legali u nħallu l-okta manuvra l-Estati membri biex ikun jistaw jitrosponu daw l-elementi ġodda l-ħut minnhom fil-leġizlazzjoni nazzjonali. Għalek għazinna li namlu direttiva u għalhekk stabilixxejna lista komuni ta' ksur bbażata totalment fuq il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni. Jekk taraw diskrizzjoni tal-ksur, għandek ukoll referenzi għall-artikoli tal-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni. Għandna tliet tipi ta' kategoriji ta' ksur, għandek il-ksur stretta r-responsabilta' fejn ma tridx toqgħod fittex lejn elementi soġġettivi ta' intenzjoni, eccetera, dawn huma l-ksur minuri li ikunu formali bej wieħed u ieħor nistgħu ngħidu għaliex fimna li ċertu stati membri kellhom problemi b'dawn it-tip ta' ksur. Imbagħad għandna tipi ieħor ta' ksur fejn hemm negliġenza u jrid ikun hemm evidenza li kien hemm negliġenza dan element soġġettiv u ksur ieħor ikun ksur mamul b'intenzjoni. U dan tistaw timmaġinaw li nibdow mill-inqas ksur dak ta' responsabilta, mbagħad naslu għal livell intermedju, dak li jsir b'negliġenza, u mbagħad waħda aktar ħarxa, aktar serja, jekk tkun għamilta b'intenzjoni. Għal kull tip ta' ksur li semmejt qabel, għal kull kategorija, provdejna skala komuni ta' sanzjonijiet li minn tal-inqas għalina narawhom bħala effettivi, proporzjonati u diswazivi. Għazinna sanzjonijiet finanzjari għaliex aħna realizzajna li dan kien l-element komuni fl-24 stat membru kollha li kontribuxxew attivament għal dan ir-rapport tal-2010 kemm kriminali jew mhux kriminali l-istati membri kollha għandhom sanzjonijiet finanzjarji. Il-kriterji li aħna żinna u dan kien tħassib kbira għalina ma kienx l-evażjoni tad-dazzi tad-dwana li jkunu Eh, li kunem imma il-valur tal-prodotti involuti u ammont speċifiku jekk ma jkunx hemm dazju involut. Ovvjament, fl-istati membri għandek l-atturi li huma gravanti u ta' mitigazzjoni fejn inti tevalwa jekk suru x-serju jew le, dan isnieħ ukoll għaliex l-artiklu 12 tad-direttiva għandna kodifikat ċirkostanzi relevanti biex iqisu l-autoritajiet li għandhom jitqisu l-autoritajiet kompetenti għalihom għal dawn it-tip ta' ksur. Għanna artiklu wkoll ta' responsabilità tal-persuni legali stabilixxejnija li jfisser li l-istati membri li m'għandhomx dan fil- eh, sistemi legali tagħhom iridu jistabilixxu regoli fuq responsabilità tal-persuni legali. Xejn ġdid għax fid-direttiva PIF għandek ukoll artikolu fuq dan il-punt. Xi aspetti ta' proċedura ma rridniex nidħlu wis fid-dettall fil-proċedura dwar kif wieħed għandu jindirizza dan il-ksur ta' dwana minħabba flessibilità u minħabba r-rispett li aħna għandna għad differenzi ta' sistemi legali. Iżda aħna ħassejna li kena nagħmlu xi ħaġa dwar il-perjodu ta' limitazzjoni għal proċedimenti fir rigward tiksur ta' dwana. Dan isibu fl-artiklu 13 ridna namlu xi ħaġa fuq sospensjoni ta' proċedimenti fejn ikun hemm proċedimenti kriminali nimbdow kontra l-istess persuna brabta mal-istess fatti. Brabta l istess fatti importanti għaliex ikunu l-istess fatti tittieħu deċiżjoni jekk hix eh, kwistjoni kriminali fil-futur probabilment taħt id-direttiva PIF jew le. Imma xi kultant ma jkunx hemm eżattament l-istess tip ta' kwalifika imma jkun hemm konnessjoni ma' dan il-ksur u għalhekk ikun hemm sospensjoni tal-proċedimenti u nistennew ir-riżultat tal-proċedimenti kriminali. Aħna mbagħad rajna wkoll li huwa l-istat membru responsabbli miksur fil-każ li jkun hemm iktar minn stat membru wieħed involut u x'inhija kompetenza territorjali għax kif l-element transkonfinali importanti ferm f'dan il-qasam tal-liġi. Aħna qegħdin naħsbu li għandu jkun hemm artiklu fuq kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali minħabba propju dal-element transkonfinali u anke biex sakemm ikun jistgħu jiġu applikati dawn is-sanzjonijiet jew alpini adattati għal ksur irid ikun hemm xi tip ta' miżura temporanja sabiex naċċertaw illi tista inti tieħu xi ħaġa mant min għamel iksur. Għalhekk aħna qegħdin naraw li jista' jkun hemm il- konfiska skont artiklu 17 il-konfiska tal-prodotti, tal-beni, tal-mezzi ta' trasport jew strumenti oħra żati sabiex isir il-ksur. Dan m'għandux jiġi meqjus bħala sanzjoni, għax bħala sanzjoni din qed tiġi meqjusa bħala confiscation u mhux seizure, ġifri qisu eh, konfiska u mhux ħtib. Fajnin il-Parlament forsi ma tidirx li hija xi proposta ambizzjuża ħafna jew koraġġuża ħafna. Dan għaliex maħniex qegħdin nipproponu armonizzazzjoni sħiħa ta' kollox li tkun l-ideal kieku. Aħna qegħdin nipproponu minħabba li jeżistu differenzi bejn l-istati membri e bażi ta' Dak li rapportawna fl-2010 ovvjament jista' jkun hemm ħafna iżjed titjib jekk ikun hemm kooperazzjoni kostruttiva miż-żewġ istituzzjonijiet ġifieri l-Kunsill u l-Parlament. U biex nagħlaq nixtieq jiena nikkwota waħda mill l-antenati tiegħi mhux ħanaqrakom bil-Gli klassiku ma dana kien filosfu minn simitar li qal illi Il-ġenesi minn fej jibda kollox iwassal ukoll għattura għal dak illi eh, kollox imut. Skon dak illi huwa meħtieġ, skon dak illi jirrikjedi ġustizzja u dan iż-żmien jagħti parir għaliex Etnajtek, għalix l-istati membri għalunna li ħafna drabi provajda normalizzaw sanzjonijiet mit-tmeninijiet għalfejn issa, għax issa il-waqt, issa izmin qed jagħti parir, issa qegħdin inħossu l-bżon li tassew nagħmlu xi ħaġa dwar l-operaturi ekonomiċi sabiex nimlew il-vojt għal imġiba illegali u l-kontrabandu. Grazzi. Thank you very much indeed, Mrs. Anabobli, for a very clear presentation. And, um... Grazzi ħafna ta' dik il-prezentazzjoni tant interessanti u viva ħaġa sabiħa li ankrajt dan kollu fil-filosofija griega matul il- Presidenta ta'kom u tiskutas ruħek minħabba proposti pragmatiċi għaliex ovvjament jina pala Britanniku nammira nam approċ prammatiku. Issa, għanna u koll sommarju eżekuttiv interessanti ħafna unek fl-imkien ma' rapport u l-evalwazzjoni tampat illi jgħid kollox eżattament biċċaru fid-dettall. Proset mela, eja naddu issa Xandam xie għajdu il-kollegi tagħna li kienu għadin jaħdmu fuq dan is-suġġett nibda bis-Sinjura Legri bħala rapporter, Sinjura Gephardt, għedna Sinjura Rula dawnek, Sur Kofferati, kwalunkwe persona tixtieq kommenta kieġbek. Ah, Mr. Correa. Merci, Monsieur le... Grazie ħafna, President l-odwa tajba l-kull kollega tijaj. Jina u kol Nixtieq nirringrazzja il-Kommissjoni Ewropea għal prezentazzjoni ċara, eżatta, u hemm minsusa fuq il-pragmatismu li inti għalludejtu kol għalih fl-axħar. Ija u kol um, ehm, pedagogika u jista jiddiskutija Jiena u kol apprezzajt il-referenza għal eh, li għamilt inti fil-ħar tal-prezentazzjoni għal filosofija griga. Naħseb li ek nirreferu għall-umanita tajjeb namlu, ma ninsowx, ma nix ninsow aħna fix-xogħol li namlu em, li ninsow dak li iktar huwa il-prinċipali eh, fuq xiex għandu jkollox ikun eh, bbażat fuqu. Issa, Fuq din, din l-abbozza direttiva dan l-istadju aħna edin odu attenti, edin insegwu bċertu attenzjoni u ċertu interess. Ovvjament, ikolli l-okkazjoni li nidħol iktar fid-dettal, imma dan l-abbozz qed raw ikompli x-xogħol li diġà beda matul dan il-mandat kemm minn banda mill-Parlament Ewropew u mill-banda l-oħra il-Kummissjoni sabiex nimmodernizzaw, nirfinaw il-kodiċi ta' dona tal-Unjoni. Aħna ma tantx baqanna żmien biex naħdmu fuq dan id-dossier u jekk irridu navvanzaw qabel jispiċċa din qabel tispiċċa din il-leġislatura, hemm bżonn nagħmlu għażla, għażla strateġika tattika. Aħna, il-membri tal-Kumitat IMCO, ovvjament irridu naraw kif se naħdmu fuq dan id-dossier. Et donc avons opté pour euh, le choix d'une sabiex naraw għannix nimxu lej rezoluzzjoni u mux dokument ta', ta ħidma naħsbu li aħjar immorru lejn rezoluzzjoni għax ma' sinjura Evelyn Gebach il-rapporter tal-Kumitat Imko, aħna eddin nersqu iktar kieku lejn rezoluzzjoni skont l-artiklu 110 eh, l-artiklu numru 2 sabiex il-Parlament Ewropew ikun jista' jieħu pożizzjoni u jesprimi ruħu qabel tispiċċa din il-leġislatura dan ifisser li peress li ma tantx għandna żmien mhux se noqogħdu nidħlu fid-dettall nirfinaw il-kontribuzzjonijiet kollha taħana. Aħna għalhekk se jkollna viżjoni iktar ġenerali biex ikonna pożizzjoni iktar ġenerali dwar dan l-abbozza direttiva jidrinna nista' ngħid li tajjeb li nirriflettu fuq ix-xogħol kollu li sar matul din il-leġislatura fil-qasam ta' dwana, speċjalment negozjati tal-kodiċ eh, ta' dwana tal-Unjoni ta' dwana u rezoluzzjoni li nisperaw li aħna nkunu nistaw nispiċċaw biha. Din tkun tirrifletti l-pożizzjoni, il-filosofija tagħna dwar l-izvantaġġi ta' l-Unjoni ta' Dwana u ta' kif dan il-kodiċi ta' Dwana ikun jista' issaħħa u jikonsolida x-xogħol li tagħmel. Issa nixtieq nfakkarkom f'dan l-istadju kif qalet ukoll il-Kummissjoni il-paradoss tax-xogħol ta' dwana. Ġifieri għandna suġġetti verament importanti li jolqtu jolqtuna fil-ħamel ħajt ta' kuljum, ġifieri fid-dinja tal-kummerċ, fid-dinja tal-kummerċ internazzjonali. U għalek dan ix-xogħol ta' dwana nafu ħafna drabi li jidħol ħafna irqaqat tekniċi. Nafu li id-dwana biex taħdem tajjeb meta taħdem tajjeb anzi tkun ettejn il mota kif jaħdem is-suq intern ġifiri l-Unjoni Ewropea. Ġifiri dan irdu nżommu għoddimajnejna li din kienet eh, minn hemm bdejna aħna din il-bażi u għalhekk hemm bżonn iżomm għoddimajnejna li rridu dwana li tkun taħdem tajjeb jaħdmu fl-imkien tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni tas-suq tagħna u għal kompetitività tal-ekonomija tagħna Wieħed irid jgħid ukoll li il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni li se joħroġ bċertu obbligi bċertu regoli għall-amministrazzjoni ta' dwana tal-Istati membri għal ċertu qaqdiet li jaħdmu f'dan il-qasam. Naraw li iġib ċertu differenzi fl-applikazzjoni, hemm diverġenzi ta' kif l-istati membri jimplementaw il-dawn l-affarijiet u għalhekk rridu nirflettu fuq dan. Meta kon qegħdin naħdu fuq il-kodiċi, għanna segwejna tliet xejriet prinċipali u xtaqt nfakkaromkom mux biss tal-gost biex naraw xol fl-imkien għamilna, imma biex naraw li dawn tletanijiet għandhom ikomplu jispirawna fix xol irdu namlu fix xur fil-ġimat li ġejjin. Skondin il-proposta ta' direttiva mela, ħanibda il-fatt li ikonna iktar konformità ma' trattat ta' Lisbona, il-mod kif nimmodernizzaw teknika li tintuża u l-proċeduri li jintużaw mid-dwana u mbagħad it-tielet punt huwa s-simplifikazzjoni. Ġifri konferm il-mod ta' kif nkunu konformi ma' Trattat ta' Lisbona u anki l-immodernizzar biex dawn kollox jispirawna. Issa fuq il- ksur ta' dawn ir-regoli tal-kodiċi u anki s-sanzjonijiet li wieħed irid mbagħad japplika, naħseb tajjeb li inkomplu x-xogħol fejħalla u nibnu fuq dak li għandna diġà. Dejjem ġifiri nibbażaw fuq dawn it-tlet għanijiet il-Kummissjoni Ewropea, il sinjura u rritna moċċar x'inhu fejn qegħdin dawn id-differenzi ġifiri fis sistemi nazjonali differenti li varjaw il-mod ta' kif jaħdmu l-istati membri. U dan ovvjament eh, irridu e, ngħidu l-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni fuq is-sanzjonijiet jitratta il-proporzjonalità, l-effettività u anki il-fat li dawn għandhom iservu ta' deterrent dawn is-sanzjonijiet. Imma matana kollu għadna il-bot minn prassi tajba u l-applikazzjoni sieħa tagħhom. Dawn id-differenzi il mota ta' kif dawn il-proċeduri ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, ovvjament għajmu ċertu diffikultajiet importanti anki biex nibqgħu eh, koerenti f'din is-sistema proċeduri armonizzati u anki il-fat li l-operaturi ekonomiċi jiltaqaw ma ċertu diffikultajiet li anki jġib ċertu dannu għalihom. Fil-ġimat fil fix-xhur li ġejjin hemm bżonn li infakru ir-rabta eh, li emma l-unjoni ta', ta dwana ċifiri armonizzazzjoni, iktar armonizzazzjoni timplika u koll iktar protezzjoni tas suqtana Tal-produzzjoni imma ovvjament iktar effettività, iktar trasparenza tal-proċedura tad-dwana. Anki ġifiri meta wieħed iqis l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet. Għalhekk naħseb li rridu dejjem żom qudiem l-koerenza fix-xogħol li rridu nagħmlu, nibnu fuq dak ix-xogħol li diġà għamilna sabiex minn dan iż-żmien li ħanaddu minn mandat leġislattiv għal ieħor, ix-xogħol jibqa' sejjer mingħajr intoppi. Xtaqt fl-aħħar ngħid insemmi ċertu punti li forsi huma problematiċi jew kella forsi jistgħu jispirawna għad-debattitu li ġej ġifieri il-bażi legali naħseb li fuq din iridu nistudjaw eżattament li ma bażi legali se nażlu din il-proposta ta' direttiva. Wieħed irid ukoll jaħseb li il-marġin ta' manuvra l-flessibilità li jista' jkollhom l-istati membri meta jkunu qegħdin jimplementaw il-regoli l-insibu f'dan it-tekst rridu u koll nistudjaw għal dar boħra, anke jekk dan diġa sar dan l-istudju sabiex ikun hemm rabta aktar mill-qrib ġifiri bejn ġifiri l-ksur li jkun hemm għal l-entitajiet finanzjarji tal-Unjoni u anke l-leġislazzjoni li ġiet teżisti fuq dak kollu li semmejt inti. Għalissa għatanna vizjoni iktar ġenerali il u tajjeb li eh, ġifiri nsemmu il-proposta tal-Kommissjoni u emżon li bdan kollu li daxxol kollu li sar il-messaċ li natu għal minn ġej warajna jkun wet għawi. Grazzi ħafna. Thank you very much for... Grazzi lilek tal-li semmejt dawk il-punti kollha fuq il-bażi legali naħseb li jvem bżonn nikkonsultaw lill kollegi fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali ma di ħaġa ndiskutuha mas segretarja ta' xef li ma jkunx namlu nagħmluha f'dettal kemm nixtiequ. Is-Sinjura Keppart. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Europäische Kommission für Grazzi ħafna President u grazzi wkoll il-Kummissjoni għall prezentazzjoni li tatna ta' dan it-tekst jagħmel ħafna ħafna sens fil-fatt illi naqogħdu niddiskutu l-suġġett niddiskutu dal-għodu intuħ l-attenzjoni illi jixraqlu. Hemm ħafna sanzjonijiet opinji differenti fl-Istati membri attwalment u l-Kummissjoni fil-fatt semmiet bosta punti illi ħa ikunu qegħdin jgħinu l-suq interna x'bħalissa hemm diskrepanzi hemm differenti illi jfissru li jekk inti għandek intenzjoni kriminali, jekk inti kriminal, allura eh, eh, għandek se tagħmel festa għandek kull opportunità illi tisfrutta daw in-nuqqasijiet dana id-diskrepanzi bejn il-pajjiżi u għalhekk iva hija ħaġa tajba l kummissjoni issa tressaq din il-proposta illi rajna. Inti suġġerejt ukoll illi niddiskutu kwistjoni tal-format, jekk hux regolament jew direttiva. U naħseb illi kellek mit fraġun tajt illi dan irrid ikun famla ta' direttiva minħabba d diskrepanzi tant kbar li jeżistu bejn l-istati membri. ċertament mhux ħajkun possibbli illi jirna xinna eh, namlu armonizzazzjoni sħiħa f'daqqa. Naħseb l-affarijiet jridu jsiru b'mod gradwali. Inkun qegħdin nippretendu wis mill-istati membri nkella kif qed tajt inti il-flessibilità għalhekk illi tagħti direttiva hija ħaġa tajba, punt tajjeb illi għandna nżommuh f'moħħna. U ma ninsewx laqas illi Dan għadin naraw ħahna ma' differenti ta' leġizlazzjoni, armonizzazzjoni gradwali. Iżda mhux illi nippretendu żejjed mill-istati membri. U jekk nidħlu fil-qasam ta' liġi kriminali dana japplika aktar biktar. Naqbel perfettament ma l-approċ u s-sinjura l grip u koll mill-li nista nifem taqbel ma dina il-ħagġa. Hemm ħafna oqsma li nistaw nis niflus fid-dettal, il-Sinjura Li Grip semmit uħut ma naħsibx li hemm u nirrepetihom naqbel perfettament ma dak kollu li qalet hi. Iżda hemm punt. Illi għandu x'jaqsam artiklu 15 u nixtieq forsi nitolbok telabora daqsxejn fuq dan il-punt. Inti taħseb illi s-sistema ħataħdem fil-prattika. f'termini ta' ġurisdizzjoni. Jew forsi jkun aħjar illi namlu kif għamilna fuq sma legali oħra. Fejn il-ġurisdizzjoni tkun organizzata b'tali mod. Li ma nejdux meta iridu jimbdew i-proċeduri fl-istati membri ma ngħidux eżattament minn meta jiskatta żmien imma immorru lura għal meta sar il-ksur veru propju. Skont il-proposta attwali, għawnek għedin referu għanna nazzjonalità jew l-istat membru fejn seħ il-ksur tal-liġi u jiddependi dan allura minn fej skont fej jinsabu l-beni. Għalhekk kurzita, jiġifieri minn naħatijaj, tiegħi kif eżattament żviluppa dan l-artiklu 15 u kif ħajkun qiegħed jaħdem fil-prattika dan għax ma nistax nifhem eżattament kif se jaħdem fil-prattika, però kif qed din hija kwistjoni ta' dettal mhix ħan ippretendi li toqgħod speġibni issa hekk bla ma jkollok ċans taħseb ftit. Ovvjament issa iż-żmien qed jiġri bina aħna l-Parlament din hija kwistjoni futura fl-aħħar mill-aħħar. Issa s-Sinjura l-grip jiena konna qegħdin niddiskutu anke qabel ma bdiet il laqgħa biex naraw x'nistgħu nagħmlu fil-fatt fi żmien limitat li baqalna u rajna żewġ alternattivi. Waħda minnhom hija illi jkollna dokumenta ħidma illi nħejju jew forsi xi riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew u aħna konkludejna illi jkun aħjar illi nażlu li riżoluzzjoni dokument ta' ħidma kien ikun non-paper li ħireġ minn żewġ co-rapporters li ma taġ validazzjoni minn ħadd iżjed, mentri r anke fi żmien limitati li għandna disponibilta tagħna jagħtina l-opportunità sabiex naraw u koll xieħsbu l-kollegi l-oħra jkunu jisajdunna xieħsbu. Forsi min jaf anki jirna xila titħol sal-plenarja ta' april. U Nasab li tkun tweġiba denja tal-Parlament Ewropew din. Għanna laqalsa tal-koordinaturi eventualment u naħseb illi tkun ħaġa tajba li hemmhekk nissuġġerixxu illi noħorġu b'rizoluzzjoni u mbagħad ikonna dan il-kalendarju. Ir-riżoluzzjoni titfassal biss bl-Ingliż, il-verżjoni Ingliża minħabba iż-żmien nittama li l-kollegi jistgħu jifhmu għad il-ħaġa u jaċċettaw li ma jkunx hemm verżjonijiet lingwistiċi oħrajn għax kull kellna noqogħdu nidħlu fi traduzzjoni żgur li mhux sejjer nexxielna illi nżommu ma sal-axħar sessjoni ta' april. Mbagħad fi 17 ta' frar ikollna jabbozz imwarant il-gruppi politiċi u jintalbu jagħtu il-kummenti tagħhom sal-25 ta' frar. Bekk aħna nkunu nistgħu nistudjaw u nivvotaw fil-Kumitat fit-3 ta' Marzu u għalhekk il-leġiżlazzjoni, ir-riżoluzzjoni tkun tista' tiġi inkluża fl-aġenda tal-plenarja ta' April u din hija l-iskeda li jena nixtieq nipproponilkom. Ix-xogħol għadu kif beda, però naħseb li fattibli. Għaliex tassew bdejna naħdmu bisħiħ fuq is-suġġett u dan jaf ikun approċċ eh, tajjeb, imma ovvjament fidejkom jiena kollegi. Iva, grazzi ħafna, Signora Kepard, tal-li għattilna kif ħajkun il-proċess u grazzi u kol tal-kommenti tijak naqbel miegħek naħseb rizoluzzjoni. Tkun approċ tajjeb u soddisfaċenti u ikon għal vantaċu kol koll li kolliġi kummissarju fil-parlament sabiex ikun jistaj diskuti dan il-konsensus u ikun hemm diskussjoni wkoll fil-Parlament dan jkompli jisaħħaħ il-pożizzjoni ta' Kummissjoni x'ansab tkun ċara li ħajkun hemm ċertu kontroversi bejn l-Istati membri għax kif nafu aħna kwalunkwe kwistjoni ta' armonizzazzjoni ta' sanzjonijiet dejjem kienha kwistjoni sensittiva ħafna l-Istati membri. Għalhekk irdu nkunu lesti għalija il ħaġa għandna bżonn xi tip ta' appoġġ. Issa, baqalna ftit ħin sal-votazzjoni u kellna sinjura Rule u s-sur Schmidt li xtaqo jitkellmu, għalek ħanaddi l-kelma l-ewwel is-Sinjura Rule u mbagħad il-kollegi l-oħra li jixtiequ jitkellmu fil-qosor jiena sur President. Nirringrazzjak għal din il-proposta. U fil-fattiva naqbel rizoluzzjoni dija tajba. Għanna għad però problema pendenti għax minn banda din hija Eh, proposta tajba raġonevoli minnaħat tal-Kommissjoni propju minħabba dawn id-diskrepanzi kbar bejn l-Istati membri li qegħdin ikunu taħsara kompetizzjoni. Iżda mill-banda l-oħra hemm ukoll ħafna reżistenza x'ma inti tipproponi xi ħaġa ġdida u meta tqis pereżempju in-negozju l-kummerċ Ġermaniż dawn huma eh, in-negozjanti jkunu kontra din il-ħaġa u ħasra fil-fatt li domna daqseg biex ħriġna bija dil ħaġa x'kien ikun ħafna ħjar kieku aħna bħala parlament kellna ċans nidħlu fid-dettal tal-kontenut u kwistjonijiet li ħankunu qegħdin niddiskutu hawnhekk mhux se jkollna ċans nagħmlu dan għalhekk l-unika ħaġa li nistaw namlu huwa li najdu li aħna nilqaw il-progress li sar u li jiddispjaċina l fatt li ma stawx namlu iżjed għax jekk jidu nidħlu fid-dettall f'dawn l-affarijiet Irridu konna miħ neċessarju ċans li niflu d-detal u ma kellniex ċans namlu dan. Le, eħe, aħna bazzikament li rridu namlu għaw huwa li narfukom b'dak li ħajġri u biex ikollna wkoll daqsxejn tarfin espert dwar dina il-proposta. Umbagħad iridu ngħaddu kollox lis suċċessuri tagħna sta li jom mbagħad li jiddeċidu wara l-elezzjonijiet tal-Ulju. Sur Schmidt, fidek. Iva, grazzi ħafna, Sur President. U skużani li domt xejn iżda kienem trialogu għaddej. Smajt parti mid diskussjoni però u rajtu koll il-noti illi ħadu li l-assistenti. Iva, importanti ħafna din, għanna bżon ta' regoli komuni ħaġa tajba ferm illi ħankunu għedin naqbdu din it-triq issa direzzjoni tajba din. Rridu najdu illi dina dan huwa approċ komuni għall-Unjoni Ewropea. Nishtiq jekk jogħġbok insaqs il-Kummissjoni ara ħabib tiegħi dak eh, fil-qasam ta' dwana ħabib antik. Għalfejn minn għedin tużaw artiklu ieħor bħala bażi għas-sanzjonijiet għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar sanzjonijiet essenzjalment u inti qed tuża artiklu 33. Wieħed pjuttost ħafif dan. Artiklu 83 mhux aħjar, numru 2. Ma nafx jaħseb eh, u xqisu eh, indika il-president, għax nasab flaħam il l din il-kwistjoni kruċjali, il-bazi legali. Il-bazi legali kollox jekk irridu li konna xi ħaġa illi tassew tħalli il-frott. Nittama li nkunu nistgħu nipproċedu u forsi anki niddiskutu dan l-aspett. Ma nafx jekk is-servizzi legali tagħna kellhomx xi jgħidu dwar dan. Iżda nemmen li il-bażi legali għandha tkun oħra għaliex inkella il-possibiltajiet tagħna, il-possibiltajiet ta' x'nistgħu nagħmlu ħajkunu limitati ħafna naqbel ma dak li qalt is-Sinjura Rule u dak li rajt ukoll dwar li qalu s-Sinjura Legrip u s-Sinjura Keppart. Naħseb li nistgħu nilħu ftejim dwar dan. Nistaw nibda bil-votazzjoni, Sur President, tajb u grazzi ħafna, Sur Schmidt. Jiena nixtieq nagħmilha ċara li jiena ma kont qed nipprova ma kont qed nipprova bl-ebda mod ninsinwa illi għandu jkun hemm xi bażi legali oħra dana imur lil mill-arfin espert tiegħi fuq it-trattati ma naħseb li hemm proċedura biex nikkonsultaw il-kollegi tagħna fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali jekk ma jkollniex iċ-ċans nagħmlu dan f'dan il-każ iżda ċertament ħajkonna l-opinjoni tas-servizzi legali. Għan xaħat tiħor li jitkellem Mr. Korea del Kompaxiva. Grazie ħafna, Mr. President. Fil-qosor tlet punti. L-ewwel net. Iva, għanna namlu distinzjoni bejn it-tipi ta' reati differenti hawnhekk, it-tipi ta' ksur differenti, ma nix noqogħdu nintilfu fil detal ta' tipi ta' ksur differenti u l-pajizi li għandhom sanzjonijiet kriminali u li dawk li mandomx. Nemmen illi is-sanzjonijiet finanzjarji jistaw ikunu effettivi, proporzjonali kif ukoll bħala deterrent. Naqbel ukoll ma' punti illi intqalu issa dwar bażi legali u nixtieq ukoll kif fimtina artiklu 3 jitkellmu dwar ksur doganali, mentri artiklu 5 jirreferi għal ksur intenzjonat għedin naraw ksur tal-leġizlazzjoni doganali, hemm raġuni għalfejn għedin nużaw dawn żewġ termini differenti, ksur doganali u ksur tal-leġizlazzjoni doganali, jew huwa biżbal dan. Tajja wisq. Għan xaħtiħor li għandu xippunti ħor xixtiq għajem? Sawa, il-kameraman li qiegħed eżattament qudiem il-Kummissjoni nixtieq nitolbu biex jersaq jekk jogħġbux ma naħsibx li huwa daqshekk aċċettabbli li dak li jkun joqgħod fin-nofs tal-kamra biex jieħu l-film ma nkunux nistgħu naraw inkella kjoġbok tista' tersaq. Yeah, well, yes, yeah. Uh, Uh, we are still discussing this item, so... Tajjeb, mela għadna għedin diskutu dan il-punt u jekk għandkom xi tgħidu bejni, naf li kuna ħafna ċitament qabel il-votazzjoni ma kjoġobkom daqsxejn kortezija. Kien hemm punti varji li tqajmu dwar din id-diskussjoni ma nafx il-Kummissjoni tixtieq twieġa pal xi ħaġa. Għandkom l-opportunità biex tikkummentaw fuq dawn l-aspetti tal-Kummissjoni qabelna nagħlaq dan il-punt. Mr. Chairman. Grazzi ħafna, President. Nirringrazzja l-membri kollha tal-Parlament u anki dawk speċjalment ta' dan il-Kumitat. Fil-qosor ħafna <laughs> għax għandit biss 30 sekonda. L-ewwel net il-idea l-ambizzjoni tal-Kummissjoni kienet ħafna kbar u fil-fat din kella tonqos u l-approssimazzjoni tal-sanzjonijiet aħna ridna kena qoddim għajnejna l-organizzazzjoni ma fl-ħar mill aħħar ridu nibqgħu realistiċi il-proposti qegħdin. Hawnhekk qudiemna għalhekk aħna nixtiequ li nerġgħu ikonna ambizzjoni akbar fuq din il-proposta mistoqsija konkreta li smajna differenza tal-artikli 33 u 83 eh, ma rridniex nidħlu fil-reati kriminali għax għalunna u fiċajna nemnu li ikun pis wis kbir għadwana. Il-kommenti kollu kollha ma tajbin veru li qegħdin niġru wara l-ħin imma aħna minna l-amlutan, l-almutana u naħseb sinni għafaw għax ma baqa li xħin, jgħid il-kellim. Grazzi, Sur President. Tajjeb wis? Is-sinjura Anna Bolin, inti tixtieq forsi tgħid xi ħaġa? Iva, grazzi President, fil-qosor ħafna L-artiklu 15 kienem mistoqsija dwaru u fuq dan aħna nkopru situazzjoni differenti ġif għandek il-merkanzija eh, tkun prezenti, għandek situazzjoni fej laqas biss eh, tkun hemmhekk il-merkanzija, ġifiri il reja ikun cross-border u rridu nidentifikaw min se jkun l-istat membru li jkun kompetenti. Imma ovvjament din timplika ċertu eh, kooperazzjoni bejn l-istati membri. Umbat dak li għal Sur Schmidt, anzi le, il deputat tal-Portugal differenza bejn it-terminoloġija fil-dokument bl-Inglis mem lebda differenza ċfri jista' jkun hemm varjazzjoni ħabba traduzzjoni. U fl-aħħar biex kif għadu kemm għal Sur Zeminski, Aħna ma naħsbux l-artiklu 83 jikonstitwix il-bazi legali it-tajba mħabba dawn is-sanzjonijiet kriminali. Aħna qegħdin iddiskutejna dan mad-Dipartiment Legali u milli jider memx bżonnu imma l-bazi legali rridu nikkomplementaw b'artiklu ieħor. Jista' jkun li nerġgħu nirrikorru għall-istess artiklu palma minna fil-kodiċi tad dwana tal-Unjoni. Tajb, grazzi ħafna. Grazzi għal kummissjoni u rapporter, iż-żewġ rapporter stana. dik li prezenta, dak li prezentat is-Sinjora Gebhardt, il-ġifiri li l-co-rapporter se jibatu abbozz bl-Inglis l-gruppi taħħon fi 17 ta' frar, un bat se jkun hemm skedenza l-proposti għall-emendi sal-25 ta' frar, un bat il-rapporters iridu jiltaqaw naf li dan, kien il-pjan tagħhom għax se jkollna nivvutaw fit-tlieta ta' Marzu jekk aħna rridu li naddu għal-plenarja ehm, jien naħseb jekk ma jkunx dibattitu kif suppost fil-plenarja, laqqas nagħmlu din il-proċedura forsi l-ewwel plenarja ta' April fi Brussell. Nirringrazzjakom sa dan it-tant ehm, tal-intom segwejtu. Issa immorru għal voti u nixtieq nitlobkom sabiex tiħdu poskom, tikkalmaw ftit. Nistidan is-sekretarjat biex jiġi hawnhekk. Mm, mhux il-kumitat fejn nagħmlu eh, voti ta' dan it-tip kbar il-maġġoranza edha u d-dimi ġifri intom t u tollu jdejkom kif suppost naħseb nimxu. Imma se tkun esperienza ġdida. Edin namlu ftit post ta' s-sġijiet tal dawk nies li qegħdin bil fuq wara biex ikollhom fej joqogħdu bil-qeda nirringrazzjakom tal-qetturu tant interess tax-xogħol tagħna. U tajjeb għax inkunu nistgħu nkomplu bil-votazzjoni. Mela, morru għall-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna. il-Kumitat irid jikkunsidra l-eżitu ta' negozjati informali ta' trajlgu mal-Kunsill fuq il-fatturar elettroniku fl-akkwist pubbliku. Is-Sinjura Colin Langen kienet rapporter, ek joġoba Sinjura nitloba tamlina prezentazzjoni. U bat namlu vot wieħed biss b'mod elettroniku biex naraw taqblux, Sinjura Colin Langen. Ja, Herr Vorsitzender, herzlichen Danke, ich denke, wir haben. Grazie, President. Jena naħseb il-ħakna kompromessi tajibin. L-ewwel net ivvotajna fuq il-konċessjonijiet li wieħed iridu jiġu maqbula dwar l-ambitu in-neutralità teknika, il-standards B2B u anki l-protezzjoni tad-data. għamilna artiklu ġdid fuq il-fatturar elettroniku. Ġifri, użajna il-żmien propost kien mill-Kummissjoni ta' 36 xar għal l-testjar u l-fażi pilota. U edna li jrid ikun hemm aċċessibilità, trasparenza kif suppost, il-ħakna kompromess ukoll fuq iż-żmien ta' pubblikazzjoni ġviri li kun ta' 18 xar għal kontratti prinċipali u 24 xar għal dawk sussidjarji. Aħna fuq dan kollu ħakna kompromess tajjeb nistaw nilqaw il-fat nkunu anki sodisfatti li dan il-pakket kollu se jitlesta matul dan il-mandat. Naħseb dan huwa suċċess meta wieħed iqis żmien verament qasir li kellna dispożizzjoni Tajjeb, grazzi ħafna li jillekom u anki shadows kolla. Verament il-ħakna rizultat tajjeb fuq dan anki fuq timetable għalek nivvotaw fuq din il-proposta b'mod elettroniku. Fej sej jidru rizultati għetin saqsijena? Il-voti se jidru u d-dimkom naħseb ikolli nejdom u kol jena biex kullħat ikun Mela niftaħ il-vot. Għanna 37 kartellum u 34 persuna li qed jivvutaw. Arranging ourselves here. Uh, right, there are 37 cards in, but 38 kartellun jikorreġirħu l-President. Nala il-vot u għaraw rizultat d 37 favur u vot wieħed biss kontra. Grazzi ħafna. Immorru is dan is-sejmur jaddi għal plenarja. Dik ta' marzu, jekk minn iġsejjer zbanijiet jgħid il-President. Jistaw ukoll nmorru għal april it-tieni sessjoni, dependi ħafna. Grazzi ħafna Sinjura Colin Langen. It-tieni punt li huwa wieħed formali sur tarabella mhux qiegħed magħna għalhekk se nitkellem għalih jiena. Minħabba li sar xogħol ħafna dettal dwar il-direttiva tal-utilities tal akwist pubbliku, kien hemm żball li rajna żball ġifri għannes ma kienx qed jiġi referit kif suppost il-rapporters u shadows kolla raw dan, ġifiri qed namlu korrigendum formali u rridu namlu dan eh, b'vot formali u koll. ċifiri jekk mandkomx problemi intom eh, rajtu li l-gruppi kolla ġejtu marfa. Il-korrigendum 5 ta' frar fuq id-direttiva tal-utilities. Mela, biex naddottaw din, eh, din il-korrezzjoni jekk iġobkom niftaħ il-vot. Uh, please vote if you can hurry. Il-vota kemm jista' jkun malaj, nala il-vot. U din taddi l-istess 37 favur u wieħed kontra. Immorru naddu issa għal-rapport tas Sur Bilen il-punt bid biddilna ftit l-ordni li għanna fil-agenda ġifiri il-rapport tal-opinjoni ta' Sur Bilan dwar it-tariffi tal-interkambju għat tranzazzjonijiet ta' bagamenti bazati fuq card. Sur Bilan għandek xaġa ktar xtejt? Tajjeb, tajjeb le morru għal-vot fuq l-opinjoni ta' Sur Bilan. Mela morru l-emenda 19 eh, fuq il- titlu Sur Salvini resta din l-emenda favur kontra ma taddix. L-emenda sitta tar-rapporter favur l-emenda taddi issa l-emenda 32 ta' Bilen favur kontra u din ma taddix l-emenda 7 ta' surbilen favur kontra taddi l-emenda 33 ta' issu l-emenda 34 ta' Sur Salvini favur kontra ma taddix, l-emenda 35 ta' Sur Bilen favur kontra taddi. L-emenda eh, ta' kompromess, l-emenda eh, numru 1, numru 2, taddi, l-emenda 8 le, numru 4 issa favur kontra taddi, l-emenda numru 3 favur kontra taddi, immorru issa għall-emenda 43 ta' Sur Salvini favur kontra taddi, l-emenda 44 ta' ak mux jersbal jgħid il-president Iva x-19 minn maġiċ mill l emenda 45-47 issa favur Niftaħ il-vot fuq dan biex ikunu ċerti. 45, 47, niftaħ il-vot. Nala il-vot. Ma taddix 22 kontra 15 bis favur. Emenda ta' kompromess numru 5 favur kontra taddi. L-emenda 54 ta' rapporter għandkom l-emenda ta' rapporter u dimkom. Su xwabx. Kienet importanti li nsibu e, e, soluzzjoni għal micropayments imma dak li qed jiġi proposta hawnhekk m'għandux xaqsam xejn għalhekk qed mhux qed naqblu, mhux qed naqblu qed nirrifjutaw. Sur President, em, għaw eh, misunderstanding kienet fuq l-emedda sur de Jong Iġifiri, din l-emenda orali naħseb nistgħu naċċetta, għax mhux fuq l-istess ħaġa is-sinjur tkellem. Mela jena namlu l-affarijiet iktar ċarijiet il-President. Jiena l-emenda li qed nitkellem fuqha orali hija dik li għandkom fuq il-lista tal-voti tagħkom. Għandkom aġġezzjonijiet biex nivutaw fuq din? Le. Mela ejja nivutaw fuq din l-ewwel. Mela l-emenda 54 ta' Sinjura Styler. Favur, kontra, u din ovvjament tgħaddi. Issa kien hemm propesta għal emenda orali oħra mill-lider li Pippi ma jqablux magħha u f'dan il-każ allura ma nix għalfejn qasbis niddiskutuha tajjeb wis. Tajjeb, ħafna mill-emendi issa waqgħu ħabba dan il-kompromess u għalija nistgħu immorru għall-emenda 16 tar-rapporter u em emenda orali li sibu fil-lista ta'kom, ġifiri li għedi naħseb li kolla għed taċċettaw, ejja nivvotaw favur kontra u taddi. L-emenda 7 ta' Sur Schmidt li tmur ma l-emenda 16 favur kontra u taddi u kol. Moċċar. L-emenda 72 Sur Bilen favur kontra din ma taddix. L-emenda 17 ta' Sur Bieland, kif għandkom l-emenda orali, u dimkom, favur. Eja niftħu l-votazzjoni biex neċċekkjaw l-affarijiet. Niftaħ il-vot fuq l-emenda 17. Naq l-votazzjoni. U din taddi 23 favur 13 kontra u zoċ astensjonijiet. L-emenda 73 ta' Sur Borisov favur kontra taddi. L-emenda 74, 75 jaqaw, l-emenda 76 favur. Favur kieġobkom. Kontra. Ma naħsibx li taddi imma mux faċ, fuċla, ej, naraw għallura nitċekjaw niftaħ il-votazzjoni. Nara, il-votazzjoni mela din taddi 20 favur 18 kontra. Is-Sinjura Vernjo għandha l-emenda 77 favur kontra ma taddix 78 ta' surbilen favur kontra taddi. 79 ta' Sinjura Vernjo favur kontra taddi. Sur Borisov l-emenda 80 favur kjaġobkom kontra u taddi. Nitċekjaw Iva, l-emenda 80, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni u din ma taddix 16 biss favur 22 kontra ġbir kelli raġun 81 nivuta fuq l-81 favur kontra. U din naħseb bizbrix għallura ħjaħjar nitċekjaw. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. U din ma taddix l-istess maġġoranzi. L-emenda 82 favur kontra. Jina, minn mish qed inkun ċert, allura rridu nużaw il-vot elettroniku biex inkunu ċerti. Mela, Min se jivvota fuq il-82 għal-votazzjoni u din ma taddix 19 u 19. Tajjeb li ċekjajna għara. It-83 ta' Sur Salvini favur kontra ma taddix. L-emenda 84 din ma taddix 85 favur kontra ma taddix l-emenda 86 favur kontra ma taddix 87 favur kontra taddi, 88 favur kontra taddi, l-emenda 89 favur kontra taddi, design favur kontra. U għawnek minn ix-xert, iċċekjaw. L-emenda design. Kelli wisqnis fl-IPP jgħid il-President nagħlaq il-votazzjoni. U din taddi b'vot wieħed biss. 19 favur 18 kontra. Issa immorru għal recitals għal Favor please. Those against. Favur kontra taddi. Um, kienet l-emenda numru 1, l-emenda 20 taddi 21 favur l-IPP qed tivvutaw mela għollu jgħollu l-idejkom l-emenda 20 u 21 favur kontra ma Dix. l-emenda ta' kompromess numru 6 ġiet adottata b'mod automatiku morru l-emenda numru 3 li hija marbuta ma' 16 ridu nivutaw l-emenda numru 3 favur taddi 4 favur kontra taddi 26 din kienet kella rabta ma' 80 ġifiri ġit ma ġitx mill-qwa. Mela jen votaw fuq numru 5 ta' rapporter. Favur. Favur jirġajiet il-president. Kontra. 26 Naħseb u kol bizbrix ejja niċċekkja. L-emenda ħamsa niftaħ votazzjoni. Nara il-vot. Din. Taddi 22 kontra 16 nitċakjaw ndaqxej numru, l-emenda numru 4 minn lider abżitli, votajna fuq numru tlieta ejja nivutaw sa fuq numru erba L-emenda numru erba tar rapporter favur. Kontra taddi. Kalli raġu, jitu president. L-emenda 27 ta' u 28 u 29 mux nivutaw fuqom għax dan kienu marbuta ma ta' qabel u morru għall-abbozza opinjoni il vota ħari, niftaħ il-votazzjoni hekk jogħġobkom ivvutaw għandna 38 eh, kartellun u 35 bissa dom ivvutaw sissa. Mela, taddi 37 favur u wieħed kontra. Nirringrazzjakom u nirringrazzja Sur Bilen u ovvjament aħna nistennew li jista inti se taħdem mal-likon fuq eh, dan id-dossier u ovvjament iġib riżultati tajbin. Grazzi. Now, we are next... Uh... Tajjeb wis immorru għal vot li jmiss iġifiri il-rapport ta' Sinjura Sena Lova ilna naħdmu fuq dan ir-rapport, nistennew dan ir-rapport anki flimkien mal ħdimna mal-kwitat ta' trasport kena laqgħa twila l-ġimgħa l-oħra kħġobkom, ftit silenzju ġdan etnejtu importanti. Rridu naraw li il-punti tal-liben daħlu għan fil-rapport tana. Imma il-biraħ la xejn irċevejt l-itra mill-Komitat tal-Libe u għaluli li kull attentat li jkun biex tiġi ġimmendati dokument tal-Libe qed nikwota hawnhekk, se jġib oġġezzjoni fuq il-validità anki tal-votazzjoni fil-Kumitat tal-Imko. Jiena saqsej tal-parir fuq dan. Għax kif kont qed nifhem jien li peress li aħna dan it-ħassib eh, qed nikkonsidraw imma ħanissimgħu il-parir tar-rapporteur anki ġifri jekk deċidow ix-shadows bejnietom. Jina rridu l-inkun ċari ħafna fuq il-pozizjoni tagħna għalek sinjura fidejk biex tispjegana ftit l-affarijiet. Grazie ħafna, President. Kif qed tajjeb inti? Aħna ippruvajna integraw l-opinjoni tal-libe fil-fdan il-dokument li qed nipproponu sabiex ikonna iktar koerenza, ikun iktar konsistenti biex verament inkunu nistaw nilqu l ta' dan il-regolament. Ma kif qed inti il-ġimgħa l-oħra fi Strasberg iltaqgħu tom ix-shadow rapporters. Aħna il-proposti kollha tal-libe studjajnijom u għabbażi tal-analiżi tagħna ħriġna bil-dokument ta' kompromess li illum suppo se nivvutaw fuq, se nivvutaw dwaru. l-opinjoni li ħarġet mill-konferenza tal-presidenti <laughs> ma tantx hija ċara fuq il-kompetenzi tagħna għalhekk jiena l-opinjoni tiegħu li nivvuta fuq ir-rapport kif inhu kif qed jiġi sottomess u inħallu il-gruppi politiċi differenti fidejhom kif iridu eh, jipprosegu b'dan. Jina, naħseb li dan kollu qed imur lilin mill-kompromess li rnexxilin nilħaq jien. Grazzi ħafna, is-sur Dion. Grazzi ħafna, President Jiena ninsaf pożizzjoni tajba li nkun volut, kont fil-fatt involut din l-opinjoni, Missur Vos, mill-Kumitat Libe, u għalhekk nappella lil dan il-Kumitat. Iva, tistgħu timbuttaw biex tresqu kwalinkwa dokument minn ħatakom, ma naħseb li riżultat ta' dan il-vot mux ser ikun aċċettabli speċjalment mill-grupp tiegħi imma dan japplika naħseb għal gruppi politiċi oħrajn bħala bażi negozjati u naħseb li mhux aħjar nkunu daqxejn iktar maturi f'din il-kamra u najdu li żewġ kumitati li għandhom problema jinġabru madwar mejda u jippruvaw isibu soluzzjoni ta' ħbiberija mhux aħjar President. U għalhekk il-proposta tiegħi hija li ma nivvotawx issa l-ewwel li konna rapporter si jitkellmu flimkien u jsibu soluzzjoni għal din il-problema. Uh, well, I'm, I'm sorry. Skużani, Sur Vos wasal fl-aħħar minuta, msejt nilqak is kien ir-rapporter għal Kumitat Libe li kellna relazzjoni ta' ħidma miegħu xtaqt nisħaq fuq dan il-punt u nixtieq nisma' minn għandek x'punt di vista għandek u x'inhi rakkomandazzjoni tiegħek. Forsi nisimgħu anke mill-gruppi politiċi l-oħra qabel ma nieħdu deċiżjoni ħarija. Sur Vos. Vielen Dank ähm, auch für die Möglichkeit. Grazie ħafna, President, u grazie tal-li għaddejt li il-mikrofonu biex nitkellem daqsxejn fuq dan il-punt. Meta dokument jaslenna b'dan il-mod, ovvjament dan ikollu riperkussjonijiet ma' shadows aħna kanna bosta opportunitajiet biex nħarsu lejn id-dettali imma l-affarijiet tmasħnu f'xiftit, saru emozjonali, ħafna tqanqil, ħafna shadows individwali xi kultant kienu ħatja ta' dan jew anke l-presidenti tal-kumitati differenti forsi kienu ħatjin dwar dan u kien hemm xi affarijiet li ma konniex kontenti dwarhom. Ir-regola 50 pereżempju din hija xi ħaġa li hija kompetenza tal-president li jiddeċidi. Jiena stess nkun kontent li nħares lejn il-modifika teknika u ndaħħal dan fil-grupp tiegħi ta' Shadows li Jek ti permetti li natik rekomendazzjoni waħda, jena kontra dan l-approċ. Għaliex jista' jkollok ħafna feta kompli qabel dan il-punt ma jiġi indirizzat. Neħtieġu nkunu nistgħu nivvotaw għal votazzjoni li għandna bħalissa skont l-istruttura li għanna palissa minn ma noqogħdu l żejjed. Għaliex jekk il-libe għaw jinsistu fuq l-artiklu 6 premessa 16 dan jista' wassal problemi reali u biex nisimplifikaw il-ħajja u anke fuq sugu tad dokument stess aħjar li nqattaw ftit ħin aktar fuq dan namlu ġustizzja ma' dan il-punt u naraw xi tkun l-aqwa proposta li jista' jilqa' kulħadd. Grazzi. Nirringrazzjak tal ġejt, dan kien verament utli. Naħseb li l-offerta tiegħek li taħdem maħna biex inħejju emendi ta' kompromess tal-plenarja naħseb li huwa loġiku u jagħmel sens biex nimxu l-qoddim. Naraw il-gruppi politiċi x'jasbu qabel ma nieħdu deċiżjoni politika ħarija. Sur Manders. Ik joġbok. Grazie President. Naħseb li bħala kumitat aħna għandna responsabilta tagħna, imma mbagħad għandna l-plenarja u hemmhekk għandna responsabilta vizabi l-kumitati kollha flimkien. Għal din ir-raġuni naħseb li għandna nivvotaw fuq dan hawn bħala kumitat imko tas-suq intern u l-protezzjoni tal-konsumatur, imbagħad fuq l-aħħar kwistjoni nistaqsu jekk hux possibbli nibdew it-trialogu Deġa, Hemmhekk inwieġeb li aħjar ikonna kumitati konġunti x'inkella jkollna ħerba sieħa fil-plenarja jkollox ikun sewa għal xej. U għalhekk naħseb li aħjar nibdow bil-votazzjoni issa, imma mbagħad ir-riżultati tal-votazzjoni niksbuhom, nitlu f'kuntat u nibdew negozjati mal-kumitati l-oħra nkella jkollna ħerba sieħa fil-plenarja. Uh, Mr. Van der Kamp. Mr. Van der Kamp. Iva, President, Għan nitkellem bl-Inglis għal darba, jgħid il-kellim, u għat iktar. For this moment I think... Uh, Għalissa naħseb l-insegwi ħsib ta' Sur Manders. Kifett inti u għal Sur Voss u anki Sur De Jong, diġa kena negozjati twal ħafna dwar dan id-dokument, Mux responsabilità tal-Kumitat Libe biss, imma inna nitkellmu dwar dan il-punt għal 10 snin issa u naħseb li fit-tmim ta' din il-leġislatura neħtieġu intemmu dawn id-diskussjonijiet darba l dejjem u nużaw il-ħin mill-votazzjoni tal-Kumitat Imko u l-laqa tal-plenarja biex kemm jista' jkun niksbuq bil ma' Sur Voss u s-shadows tiegħu. Yes, but you understand. Klim li lim il-mikrofonu. Iva, tifimni, u anki s servos naħseb jifimni fuq xi qed ngħid u anki shadows tiegħu. Schwab understands it. <laughs> Anki sur Schwab qed jifimni. Mrs. Rula. President, Signora Rula, jogħġbok. Grazzi, President. Shadows Femmu, jina għet li l-grupp tijaj għandu rezervi fuq dan, għatma konna favur li l-affarijiet ekoloġiċi jsiru obbligatorji imma tlifna u jekk titlef il-votazzjoni trid tirrispetta r-riżultat u mhux tipprova tagħmel lobit ta' proċedura biex tipprova terġa' lura mill-votazzjoni. Għanna negozjati wasanna għal-votazzjoni anke qabel il-plenarja jkollna l-opportunità li niddiskutu ma' Libe, imma dan mhux il-punt. Il-Kumitat Libe jrid jaċċetta wkoll li xi kultant hemm regoli li jridu jiġu rispettati Kanna bizzejiet opportunità u bizzejiet żmien biex nitkellmu ħajkonna iktar opportunitajiet biex nagħmlu dan minn issa sal-votazzjoni fil-plenarja ma naħseb li din hija sitwazzjoni issa. Okay, um, well, I think... Il-President, naħseb l-ewwel qabel kollox jiena jidir li li hemm ferda fuq dan il-punt bejn il-gruppi politiċi u l-nin sur Njura Sanalova u sur Van de Kamp. Minnaħatana xadow sider li aħjar nimxu fuq votazzjoni tal-proposti tagħna. Imma naħseb li għanna niċċaraw l-affarijiet anke sur Vos jataw li aħna rridu mpoġġu dwar mejdawn u kompromess qabel il-plenarja minn żewġ naħat. Naħseb li m'hemmx problema. Il-proċedura tal-artiklu 50 għalhekk edem tiċċara fir-regoli tal proċedura li jekk ikun hemm dubi U jina nfakkarkom li l-artiklu 50 dejjem kien intis li jintuża f'dan il-mod għall-loqsma fejn hemm suġġett kważi indaqs li jaqa' taħt il kompetenza ta' żewġ kumitati. Naħseb li anke s-sorvos hawnhekk japplika l-sens komun li dan mhux il-każ hawnhekk u hemm xi ħaġa dwar suġġett tant tekniku bħal pereżempju l-affarijiet tekniċi fil-vetturi kummerċali. U għalhekk irridu nippruvaw niksbu riżultat billi jkun hemm konċiljazzjoni bejn iż-żewġ kumitati u naħseb il-pożizzjoni bejn iż-żewġ rapporters kollox ma kollox ġifieri qed jaċċetta Sur li għandna nivvutaw l-ewwel fuq il-test kompromess mill li huwa propost minn naħa tal-rapporter billi qisu l-pożizzjoni tal-Kumitat Libe bħala sugu mhux minn tal-inqas forsi anke bil-lingwaġġ differenti x'aħna nattestana, imma mbagħad forsi naslu konċiljazzjoni wara biex bekk niksbu l-appoġġ tal-Kumitat Libe fil-plenarja. Naħseb li dan approċċ li għamel sens li nista' ndaħħal fil-minuti fisem il-Kumitat għaliex jiena rrid nagħmel dak li tajduli li nagħmel, imma din jidher li hija l-pożizzjoni. Jekk l-affarijiet huma ċari għal kulħadd din hija l pożizzjoni li ser nadottaw. Tixtieq terġa' titkellem dwar dan jekk jogħġbu. Ixbiti bitte zum Entschuldigung, aber Skużawni, ippermettuli President, kollegi, taħt il regola 50. Konna qed nitkellmu jekk qed nifhem sew. Il-punt x'inhu? Il-punt adottat mill-libe forsi mhux prattikabbli imma ma jibdel xejn u l-artiklu 6 u premessa 13 għandhom jitħallu kif deċidejna. F'termini ta' proċedura forsi jkun aħjar li nistabilixxu ftehim qabel u mbagħad nagħmlu l-votazzjoni. Imma jekk tiddeċidi li nagħmlu approċċ ieħor nirrispettaw dan. Issa fuq l-artikolu fuq ir-regola 50 ma tistax tinjora t-testana irrid jiġi aċċettat kif inhu U dik hija kif nifhem ir-regoli jien. Ir-regola 50. Well, I mean, I think... President, Naħseb li din hija kwistjoni skabruża, ma rridx noqgħod nidħol ħafna tilwimiet bejn il-kumitati, imma aħna isna bisħieħ l-emendi kollha tagħkom. Ġifieri mhux ma tajniex kasom imma jom fit-test. Ġifieri bħala riżultat aħna il-kumitat awlini, hawnhekk m'hemmx bilanċ indaqs bejn iż-żewġ kumitati, ġifieri regola 50 ma kienx xir li nużawha skonti, imma kienet xierqa skont il-konferenza tal-presidenti, ġifieri mhux qegħdin ninjoraw il-proposta tal-kumitat libe, anzi għattajna ħafna żmien biex nikkonsidraw dak li għattunna u battunna iktar minn Kumitat ta' Trasport, per eżempju, fej diġa ħdimna taħt l-artiklu 49. Jiġifieri din il-kwistjoni, kwistjoni li r-rapporter li jixtieq ressaqa'. Din il-bażi li fuqa naħseb irridu nkomplu naħlmu, għaliex ir-rapporter, il-shadow rapporter mill-grupp tal-PPE u mill-grupp tal-ħodor, lesti li jilqaw. Ġifiri ma naħsibx li għandi għazna għajr li nkompli fuq din il-proċedura f'dan istadju, sur vos. Sur Mandes, forsi soluzzjoni, President, nivvotaw fuq dak li għanna qoddimna, dimna dejjem possibbli li nerġaw irresqu l-artiklu 6 matul il-premessa u premessa tlittati fil-libe. Ġifiri il-plenarja mbagħad ikolla il-vuċi tagħha fuq din il-kwistjoni mismuha. Dejjem hekk il-każ Jiġifieri naħseb li għandna nimxu fuq b'dan il-mod, imma l-importanti li kulħadd jaf x'inhu l-konsegwenzi. Forsi uħut mill-Kumitat tal-Affarijiet eh, tal-Libertajiet Ċivili, l-Kumitat Libe, ikunu opposti għal dan jippruvaw jresqu punta proċedura u dan ifisser li ma kunux nistgħu nifutaw qabel it-tmiem ta' dan il-mandat tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri hemm konsegwenzi li rridu nqisu u naffaċċaw imbagħad. Naħseb li f'termini prattiċi u naħseb li s-sur vossa jaqbel, aħna x'lesten nagħmlu. Lesti li naslu għall aqwa riżultati għall konsumaturi, għall industri u anke s-sikurezza fit-toroq. Fuq hekk qed nitkellmu hawnhekk m'għandniex ninsaw dan il-punt. U frankament naħseb li ir-reputazzjoni tal-Parlament ma tantx tkun eh, imħarsa jekk noqogħdu nidħlu f'tilwimiet politiċi, speċjalment meta nqisu li waqajna lura milli ninkorporaw il-tħassib tal-Kumitat Libe f'din il-proposta. Imma, din hija l-interpretazzjoni tiegħi, jiena r-rwol tiegħi huwa ta' gwardjan tar-regoli u naħseb li r-regoli hawnhekk jgħidu li aħna dak li qed nagħmlu huwa assolutament aċċettabbli. Hemm miktub li aħna l-Kumitat mexej bla dubju ta' dan għaliex il-proposta l-bicċa l-bira taħħa taħħa taħt il-kompetenza taħna, memx dubju dwar dan ġifir il-proċeduri tal-artiklu 50 rigward dan il-punt, għad-differenza tal-pakketta telekomunikazzjonijiet fejn aħna kanna xogħol mal-Kumitat tal-Industrija u mbagħad aħna kellna r-rol tagħna wkoll, hawnhekk dam ma jimplikax mhux qegħdin f'din il-pożizzjoni. Il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-dejta u tal-affarijiet ċivili huma marbuta rridu jiġu integrati fil-pakket kollu kemmu biex ikun jista' jaħdem u naħseb li kulħadd jaqbel. Ġifieri bħala kwalità ta' leġiżlazzjoni riżultat aħħar neħtieġu naħdmu fuq din il-bażi. Skonti, tajjeb, nistgħu naħdmu mela. Ngħaddu għal-votazzjoni. Mela, nibdow bl-emenda 34 u 35. Dawk favur. Kontra. Maddiċ. Emenda numru 1 mir rapporter favur kontra għaddit. Emenda 64 Missur De Jong favur kontra astensjonijiet maddiċ. Blok numru 1. Naddu issa l-emenda ta' kompromess 26, votazzjoni maqsuma mitluba minn għalde, nifdu l-ewwel parti, minn il-klim and agricultural tractors. Favur kontra stenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti biex nżidu dawn il-klim favur kontra għaddit ukoll. Issa naddu għall-emenda ta' kompromess numru 12 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 12 mir rapporter favur kontra għaddit. Mela, Mm, sensila ta' emendi ta' wara jaqaw kollu naslu għall-emenda ta' kompromess 13 favur. Kontra, għaddit. Naddu mill-ġdid issa l-emenda 15 mill rapporter Kumitat tal-Industrija 10 favur kontra astensjoniet għaddow. Libe 9 nikonsidrawa iktar il-qoddim meta naslu għal Kumitat Libe 10 emenda ta' kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għadda. Kumitat tran 18 favur kontra maddiċ. Emenda 16 u 3 12 favur kontra astensjonijiet għaddow. Rapporter 17, itre 13, favur kontra astensjonijiet. Addow, tran 19, 18, itre 14 u rapporter 19, favur kontra għaddew kollha. It-3 15 taqa. Emenda 72 diġà maddiċ u għalhekk naslu għal emenda 20 u it-3 16 favur kontra astensjoniet għaddaw. Emenda 75, 73, 74 diġa koperti minn kompromessi, kom, emenda ta' kompromess 14 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda ta' kompromess 15 favur, kontra għaddit tran 22 naħseb taqa issa għaddu għal amenda ta' kompromess 23 favur kontra għadda naslu għal emenda 79 favur kontra maddiċ emenda 80 taqa naħseb u ġek Iva emenda 80 taqa emenda ta' kompromess 17 favur kontra għadda Issa, emenda 25 taqa u koll għax l-emenda l-oħra d-dit. That falls, does it? Taqa u xek. Emenda 25. Sorry, we're just checking on the voting list. Okay. Permettu li niverifikaw l-lista tal-votazzjoni. Amendment 20. Emenda 25 mir rapporter Favur? Kontra? Għadda. Emenda 26 mir rapporter favur. Kontra, stenzjoniet għaddit ukoll. Emenda ta' kompromess mintax. favur. Kontra. L-emenda bil-fom Missur Menders, skużawni. Emenda bil-fom Missur Menders. Skont il-lista tal-votazzjoni. Grazzi President. Iva, dan huwa emenda, din hija emenda proposta mill-PPE jekk inneħħu l-terminu vettura vehicle bl-Inglis niskludu sensiela ta' utenti bħal pereżempju dawk il-garaxiet iż-żar u dawk il-kumpaniji iż-żar li wkoll jeħtieġ tikunu mħarsa. Għal daqstant jiena nittama li jintom tistaw tappoġġaw il-sidin żar ta' garaxxijiet u mechanics iż-żar, eċetera. We'll accept that amendment. Yeah. No. Well... Il-President. Mela, l-emenda bil-fom ma kienx bil-fuqa li xi sinjura Senelova kontrija u bżon ta' żewġ membri biss, jiġifieri naħseb il-grupp tal-SND kollu se jkun kontra, jiġifieri nifutaw mingħajr l-emenda bil-fom. emenda ta' kompromess mintax mingħajr l-emenda bil-fom, favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa, adottajna l-emenda ta' kompromess 26-18 nastaw naddu bekk l-emenda ta' kompromess 20 favur kontra favur il-kompromess nerżoni verifika kontra għadda ċar Naħseb irridu nivvotaw issa fuq l-emenda 28. 28 mela. Nivvotaw fuq 28 mir-rapporter għaliex din kompatibbli mal-bqija. E kif qed nara l-affarijiet jien favur, kontra, għadda. Emenda ta' kompromess 21 favur, kontra, għadda wkoll. Emenda ta' kompromess 22 favur, kontra, għadda. Natslu issa l-102 Sur De Jong, favur, kontra maddiċ. Naddu issa għal libe 10 li taqa 102 Iva 102 favur kontra maddiċ. Tridu verifika elettronika? Skużawni, kif tridu? Yeah, no, no, I've opened the vote now, sorry. Niftaħ il-votazzjoni. No, I thought it was clearly rejected, but you... Sibt li ċar kien li maddiċ, imma tiddu verifika elettronika mhux problema lija. Maddiċ 6 favur 31 kontra. Kelli raġun. Right. Tajab wis. Naddu issa minnu fiħ għall-emenda 32 mir-rapporter. Emenda 32 mir-rapporter. Favur. Kontra. Għadda. Naddu issa għall-emenda ta' kompromess, anzi, emenda 105-102 maġiċ adottata. Emenda 105 favur. Kontra. Maddiċ. Naddu issa l-emenda ta' kompromess 24 favur. Kontra. Maddiċ. Ċardan. Naddu issa għall-emenda ta' kompromess 23, għanzi le, libe 12. Nivvotaw fuq libe 12, issa, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda ta' kompromess 23a, favur, kontra, għaddit. Compromise amendment 20. Amenda ta' kompromess 25, dak favur, kontra, għaddit. Trans 33 favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess 5 favur kontra għaddit. Emenda 113 favur kontra għaddit. Wieħed wieħed erba' blok dak favur. Dak kontra għaddit. Liber 14 dak bħala addizzjoni dak favur kontra għaddit. Emenda wieħed wieħed ħamsa tiġġaġġiet adottata naddu għal tran 36 favur kontra għaddiet. Emenda 116 li 16 dak favur kontra għaddiet. Tran 37 dak favur kontra għaddiet. 117 li 17 favur kontra għaddiet. Imbat emendi erba bendi jaqaw minħabba l-emenda ta' kompromess 26, nissa naddu biex nivvotaw fuq 27, da' favur kontra għaddit. Naddu issa premessi emenda 2 ta' rapporter favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess numru 1 da' favur kontra għaddit. Itre wieħed favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess numru 2 dak favur kontra għaddit. Um, Tnejn favur għaddit, għamenda uh, ta' kompromess sitta favur kontra għaddit, għamenda ta' kompromess numru tlieta favur kontra għaddit. Għamenda 45 ta' għamenda ta' kompromess serba favur kontra għaddit. Skużani, votazzjoni maqsuna dik fuq talba ta' għalde mela l-ewwel parta mingħajr għajri kliem għand agricultural tractors dak favur kontra. Għaddiet imbagħad it-tieni parti bil żieda ta' agricultural tractors favur kontra u ukoll. Naddu l-emenda darba ma' rapporter favur kontra għaddiet. Kompromess seba favur kontra għaddiet. Kompromess 8 u għatnassumi illi rapporter aħna hawnhekk mhux ħa Inres u l-emenda orali u xekk għax dina ġiti kontestata mela emenda ta' kompromess 8 favur kontra għaddit. Issa, emenda 8 ta' rapporter favur kontra għaddit kompromess disa favur kontra għaddit il-rapporter 10 favur kontra għaddit Emenda 10 favur kontra għaddit. Libe 6 favur kontra għaddit trans 11 Ta'a, Kompromess ta' 10 B favur kontra għaddit. Kom Emenda kompromess 10 A favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess 11 favur kontra għaddit u koll. Dak ifisser li sawa sana votazzjoni finali, votazzjoni miftuħa fuq rapport kollu kemm hu. Dak favur kontra 38 persuna li daħlu l-kard, 37 li qed jivvotaw, votazzjoni magħluqa u dik għaddiet b'34 favur, 2 kontra u astenzjoni waħda. Signora Senalov għanda maġġoranza e hemmhekk proset. I want to see. Now, Mrs. Tajjeb issa mela qabel ma tiħallina sur Van de Kamp. Signora Senalova, tixtieq forsi tagħmel xi proposta l-mandat biex nidħlu fin-negozjati mal-Istati Membri l-Kunsill f'dan il-fażi? Suġġeriment tiegħi huwa illi iva nidħlu f'negozjati iżda nixtieq inkun naf ħsbu gruppi politiċi wkoll fid-dawl ukoll ta' dak li smajna. Mr. Voss. biex kien nixin nsibu proposta soluzzjoni ta' kompromess qabel il-plenarja. Iżda bażi tal-vot li ittieħed illum jiena nixtieq Iva, li nibdew kun negozjati formali tuġiba tiegħi tkun Iva. Tajja, paw xi ħadd li huwa kontra dan, xi shadows forsi? Le. Inti Sur Van de Kamp? Le, le, le, le, tajjeb. Sur Mandes kieġbok. Grazzi President, issa li smajt id-diskussjoni qabel il-votazzjoni naħseb illi ma jkunx aqli li, li nibdew nibatu issa tim ta' negozji għan negozjati fissan dan il-kumitat un bat ikonna nibdlu għalix ma nafux eżattament xajkun il-parir eh, legali u xajkun il-rizultat tal-plenarja ġifiri ma naħsibx li li nidħlu għan negozzjati issa. Ovvjament dejjem nistgħu nagħmlu b'mod informali iżda mhux b'xi mandat li kunem tim jinnegozja fis il-Parlament. fuq il-proċedura, Sur President. Nistaw li l-ewwel ikollna l-votazzjoni fil-plenarja mbagħad is-Sinjora Sanelova qabel votazzjoni finali tissuġġerixxi illi il-dottorja ġejġi referut lura li kumitat eh, ma teħux il-votazzjoni plenarja dik hija l-proċedura kif suppost, President. No, I think, I mean, there's... Għawnek għadin niddiskutu kustjoni pratika. Aħna li għadin niprovawu għalli dan għandahluħ fil-plenarja ta' 15 xoħra. Ġifi nistaw nħallu daw l-affarijiet tal wara li jittieħat il-vot fil-plenarja mbagħad il-Sinjura Sena Lova tista' tara xi tkun il-votazzjoni finali hemmhekk f'termini prattiċi ma naħseb li negozjati msibdu l-ġimma d-dieħla mxek u għalek nasab jagħmel sens illi l-affarijiet inħallu għamal wara li jittieħed il-vot fil-plenarja. Issa jekk il-Kumitat Libe jikun testa, ovvjament il-votazzjoni fil-plenarja tista' eh, ma ssirx u tiddewwem imma ntawlu, ġvidini naħdu għan konsiderazzjoni li bej jista jikuntesta l-validità tal-votazzjoni fil-plenarja nissuspetta li jekk ħajpruvaw jagħmlu imma m'hemmx tagħmel nistennew naraw tajjeb. Sewwa wis, mela naraw daqsxejn kif jiżvolġu l-affarijiet fil-ġimgħa li ġejja. Tajjeb, grazzi ħafna Sinjura Senalova x-xogħol kollu tiegħek u x-xogħol kollu li għamilt anke fuq il-kompromessi. Mela għaddu issa l-votazzjoni tal-rapport ta' Sturmajer. Taqtajt xi ħaġa qabel il-vot le tajjeb mela ngħaddu dritt għal-votazzjoni. Kuħat lest? Tajjeb. Eja nibdew l-ewwel bil-blok numru wieħed tneħħija tal-kunċett ta' Assisted Travel arrangements mid-direttiva. Dak favur tal-vot blok numru wieħed daw kontra maddiċ. Naddu issa l-emenda ta' kompromess wieħed favur kontra għaddiet. Naddu għall-artikli issa artiklu wieħed emenda 20 mir rapporter favur kontra għaddit. Naddu issa għal 18 favur. Le, le, le, skużawni, dana kien parti minnu għal 21, naddu għal 21. Emenda 21 mir rapporter favur. Kontra għaddit. Issa, bosta punti li mux ħan votaw fuqom. Um, Naddu għal proposta ta' kompromess numru 2 għal xem xie affarijiet li ħajaqaw qabel dan dak favur kontra għaddit bitċar. Ġifiri, da kollu li kellu jiġi qabel jaqa u nistaw naddu għal emenda 155 sinjura Rule favur. Kontra. Maddiċ.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 Amenda 159 kompatibli ma' amenda 24 iġifiri għan nifuta bħala addizzjoni favur. 159 ta' Sinjura Rule bħala addizzjoni għal amenda 24 ta' Sur Mayer favur. Kontra. Maddiċ. 160 għax u kol kompatibli. 160 ta' Sinjura Galpelġ, dok favur. Kontra. Addizzjoni. 21 taqa, 161 taqa, 162 ta' sur kofferati favur. Nasab ħakolla nivvotaw fuq dan. Wieħed 162 ta' sur kofferati votazzjoni miftuħa. The vote is. Il-votazzjoni maluqa. Skużawni, skużawni, għadu miftuħ. Malu, mela maddiċ 15 favur 21 kontra. Nivotaw għallur issa fuq il-163 ta' Sur Karas favur kontra maddiċ. 164 b'emenda orali tal-għaldel taqblu fuq l-emenda orali dak favur kontra maddiċ. Wieħed ħamsa Wieħed sitta ħamsa dak favur. Dak favur. Kontra. Nasab ħan verifikaw. Nasab li għadda ma ħan niverifika. Votazzjoni maluqa. Għaddit 16 favur 16 kontra. Wieħed sitta sitta jaqa' 25 ġirtirat, 22 trans jaqa' wkoll. Wieħed sitta sitta kompatibbli, anzi skużawni, wieħed sitta sitta kompatibbli bħala addizzjoni. Wieħed sitta sitta favur. Kontra. Għaddit. Naddu issa l ta' 20 favur kontra maddeċ. Wieħed sitta sebba ta' rapporter, favur. Favur. Kontra. Għaddit. Wieħed sitta tmija ja. Għale dan huwa kompatibli. Dan huwa kompatibli mela dawk favur. Kontra. Maddiċ. 26. Ġirtirat. Nifotaw għallura fuq. Tran 24 favur. Kontra. Maddiċ. Tran 25 favur. Dak favur. Kontra. Maddiċ. Wieħed sitta disa. Tasnija McClarkin dak favur. Kontra. Maddiċ. Wieħed 7-0 jaqa, tran 26 jaqa. Emenda 28 ta' Sir Hans Peter Mayer, votazzjoni maqsuma. Mela, l-ewwel parti nivvotaw favur. Kontra. Għaddiet. Parti, it-tieni parti. Dawk favur. Kontra. Maddiet. 27 dawk favur. Kontra. Għaddiet. 28 favur. Kontra. Għaddiet. Kompromess tlieta favur. Kontra. Għaddiet. Emenda ta' kompromess numru 4 issa. ċizoċ paġni l-qudiem. Emenda ta' kompromess erba' dok favur kontra għaddiet. Nadu issa għal emenda 198 ta' Sinju Avernio fl-imkien ma' 199 għax it-tnejn għandhom xaqsmu ma' xulxin dak favur. Kontra. Maddiċ. Tnejn li huma maddewx. Emenda 200 dak favur kontra maddix laqas wieħed dak favur kontra għadda tnejn tnejn pala addizzjoni dok favur kontra maddix tlieta favur kontra maddix erba' favur kontra maddix tletin favur kontra għadda. 205 u 206 206 ġertiras, 205 dak favur kontra maddiċ 35 tran 36 dak favur kontra għadda. Emenda ta' kompromess numru 5 dak favur kontra għaddiet. 211 dak favur kontra maddiċ. 212 favur kontra għaddit 36 favur kontra għaddit 213 pala addizzjoni favur kontra maddit 37 irtirat 214 dajjaqa 215 favur kontra Nerġa nibdew, dak favur kontra għaddit tran 37 favur kontra għaddit emenda ta' kompromess numru 9 favur kontra għaddit 38 favur kontra għaddit 218 bħala addizzjoni dak favur kontra għaddit tran 38 favur le dak jaqa' 39. Tran 39 favur. Kontra. Maddiex. Tran 40 favur. Kontra. Maddiex. 219 favur. Kontra. Adda. Tran 41 favur. Favur. Kontra. Liberali kontra, xa kan sabiħar verifikaw, en votaw Tran 41. Votazzjoni miftuħa. Tħaffu daqxej, Tajja, Tajjeb, votazzjoni malu għaddit satax, favur 17 kontra. Tajjeb, mela naddu issa għal 40, 39 jaqa favur, dak favur 40, kontra, għaddit. Tran 42 pala addizzjoni, favur, kontra, maddiċ. Emenda 230 votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti ħan votaw favur, kontra, għaddit. It-tieni parti, favur, kontra, it-tieni parti maddiċ. Nadu issa 43 bħala addizzjoni favur, kontra, għaddit. Emenda 291 pala addizzjoni favur. Kontra maddiċ. Tran 44 pala addizzjoni dak sewa dak favur. Tran 44 favur. Kontra maddiċ. 2 favur. Kontra. Maddiċ. Tran 45 favur. Kon dak favur kontra maddiċ. 42 favur kontra għaddiet. Imbatt dawk li ġu wara jaqaw għanna 43 dak favur kontra Ejja namlu verifika. Niċċekjaw għax naħseb li għaddit bizbrix. Diffiċli imma, għax kulħadd qiegħed mifrux madwar il-kamra u hekk. Votazzjoni magħluqa u fil-fatt m'għaddiġ b'żewġ voti. Mela ngħaddu fuq tran 47 dok favur. Kontra. Maddiċ. 44 tar-rapporter favur. Kontra. Għaddiet u 226 jaqa mezz ta' kompromess numru 6. Favur kontra għaddit. Tran 48 punt separat favur. Kontra maddiċ. Tran 49 favur kontra maddiċ. 230 favur kontra u kol maddiċ. 231 favur kontra għaddiet. Tnejn wieħed tnejn tlita tnejn, skużawni favur. Kontra m'għaddietx. Tnejn tlita tlita favur. Kontra m'għaddix laqas. Tran ħamsin, favur. Kontra. M'għaddix laqas. Tnejn tlita erba, favur. Kontra. M'għaddix ħamsa, favur. Dak favur kontra għadda. sitta, favur. Kontra għadda ċar ta' kompromess seba' favur. Da, skużani, votazzjoni maqsuma, emenda ta' kompromess numru 7 l-ewwel parti. Dak favur. Dawk favur Ejja naraw jen nivvotaw eh, emenda ta' kompromess numru 7 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Maddiċ. It-tieni parti ġifiri taqa' sawa. Mela, Irdu nivvotaw fuq it-tieni parti wkoll rapporter. Ejja, nivvotaw fuq it-tieni parti wkoll. Mela, it-tieni parti dawk favur. Kontra, għaddit. 237 sewa għaliex il-kompromess waqa' dan jiduna nivvotaw fuq l-oħrajn. Tajjeb, mela naddu għal 241 sewa. Naqblu, mela 241 favur. Kontra, għaddiet. 242 favur. Kontra, għaddiet. 46 kompatibli, mela bħala addizzjoni favur. Kontra, għaddit. 243 ma nivvotawx. 244 bħala addizzjoni, dak favur dak kontra maddiċ. 52 jaqa. 245 favur kontra maddiċ. 47 nivotaw. Saba dok favur, kontra, għadda. Tran 53 bħala addizzjoni favur. Kontra. Maddiċ. 2 4 dak favur. Dak favur kontra għadda 2 tran 5 u trajn 54 anzi daw it-tnejn ħan votaw fuqhom. Mela jen nivvotaw fuq 247 tran 54. Identiċi favur? Kontra? Liberali. Favur? Liberali? Mela eja, dawk favur. Nerġaw nibdew. Kontra? Għaddit. 249 dawk favur? Kontra? Maddiċ. Issa tran 55 favur kontra din ukoll ma tantix. Il-250 favur kontra. Għanitċekjaw din il-votazzjoni. Il-250 Niftaħ il-vot. Nalaq il-votazzjoni din ma tgħaddix, 17 favur 20 kontra. Il-252 favur kontra taddi. Il-emenda ta' kompromess a favur kontra taddi. Il-259 ta' surkoferati. 49 ta' rapporter Ta numru 50 ta' rapporter di u 59 waħda addizzjonali min qed jaqbel min u kontra di. Il-260 għanna emenda orali kif qed tara qudiemkom favur kontra ma tgħaddix. U tran 60 minu favur favur, kħiġobkom. Ejja niċċekjaw jgħid il-President. Fuq tran 60. Nala l-votazzjoni. 17 favur, 20 kontra l ma taddix. Il-260 ta' Sur Meyer taddi. immorru għatran 62 favur kontra biex 51 tar rapporter favur kontra taddi 263 u 64 flimkien jaddu u anki il-265 kompatibil u koll Ġifri taqbel ma din l-emenda u taqdi. 266 favur kontra taddix. 267 favur kontra taqdi. 268 u 363 63 ma qed jaqblu. Fuq tran 63 favur kontra ma taddix 64 favur kontra din taddi 269 favur kontra ma taddix tran 65 bil-parti li t-korrespondi maħħa favur kontra di ma taddix medda ta' kompromess 15 minu favur kontra u din taddi moċċar immorru għal tren 65 bil-parti li tkorrispondi maħħa. Irdu nivvutaw fuq din. tren 65. L-artiklu 8. Nivvutaw għadġlu ftit jgħid il-President. Nalaq il-vot. U din ma taddix 17 favur 19 kontra. Il-lementa ta' kompromess numru 16. Din taddi. Mela, morru. Għal 69 l-artiklu 10 l-ewwel paragrafu. Favur kontra taddi. Mela, tlieta u tnejn taqa, 3 u wieħed ja taqa wkoll. 60 mela. Favur kontra 6, 306 favur kontra ma taddix. 303 favur kontra ma taddix. 304 favur kontra u din taddi. Tran sabajn favur kontra ma taddix 63 favur kontra u taddi u 305 taqa. Issa 308 u tran 71 favur ejja nivvutaw, nċekjaw ftit. naħseb ma taddix imma għandna maġġoranza żgħira nara il-votazzjoni. U din taddi vot wieħed biss 18 favur 17 kontra. Mela mmorru għal tran 72 favur kontra din taddi 73 favur kontra ma taddix L-emenda 64 favur kontra l tgħaddi. 309 310 u 311 jaqaw. Naddu għat 74 minu favur kontra ma taddix. 65 favur kontra taddix. 313 hija kompatibbli favur kontra ma taddix tran 75 favur kontra ma taddix Mela, sanaddu għal eh, kompromess, medda ta' kompromess numru 11, Unnek għanna bieċa komplikata. Is l-ewwel vota fuq il-kompromess 11 li qiegħda aktar l-isfel fuq il-lista tagħkom. Mela, minu favur kompromess 11 u kontra mendin taddi, mela morru issa għax dawn kollha sejqa. Mela issa mmorru biex nivvotaw? fuq it-319. Favur kontra din taddi. Imborwa 323 favur anzi din taqa. Skużani, Sergio Koferati, jgħid President, immorru għal trans 78 bil-partit korrispondi l-artiklu 11 paragrafu 3. Favur kontra taddi. 324 favur kontra. Din isa mux se taddi maħjar nitċekjaw. Quick, that's it, please. Um, That, rejected. Rejected. Um, 327, those in favour. Taddi 327 il-67 ta' rapporter bl-emendi orali favur kontra taddi. Emenda ta' kompromess numru 10 favur kontra li taddi. Mela, naddu għal-emenda 69 tar-rapporter favur. Uh, let's open the vote on this. I think it's rejected, but we'll see. Ħanaraw ekkux aċċettata di jew le, għan iċċekjaw. Ma taddix fil-fatt. Mela għanna 341 ta' Signora McClarkin. Naħseb anki dirdu niċċekja għax mhux ċara. 340 votazzjoni miftuħa. Mela, din taqa għax għandna estensjoni waħda għax ġew indaqs il-voti. Ejja nivvotaw fuq it-345 għax l-44 taqa favur kontra u din tad-din. Kompromess numru 11 ġafu tajna fuqu. U morru għat 347 favur kontra u taddi. u 80 favur kontra ma taddix 348 favur kontra din ma taddix lanqas 351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 favur 20 kontra. Mela, immorru issa għat 88, tran 88 u 353. Favur kontra ma taddix. U naddu mal-ewwel 359 favur kontra li ma taddix. 361 favur kontra din taqa 363 Eja nifutaw fuq għadi. 363 favur kontra u din ma taddix.

kontra tattix tran 85 is-sur koferati għandu 371 favur kontra ma jaddux 372 favur kontra din taddi 73 ta' rapporter favur kontra taddi 375-76 favur kontra jaddu. 74 u 377 jaqaw issa nivutaw fuq 378 favur kontra taddix. Kompromess numru 12 favur kontra dan jaddi. L-14 issa, l-emenda ta' kompromess 14, favur, favur u um, taddi. Morru għal tran 89 il-parti ti korrispondi l-artiklu 15 paragrafu numru 2, favur. nifutaw. Tran 89 il-parti li tikkorrispondi. Nara votazzjoni u ma taddix dil-parti. 393 favur kontra ma taddix 394 favur kontra ma taddix bekk immorru 397 għanna blog vote. Numru 5. Tassur Belet. 397. Favur kontra. U ma taddix. Mordu għal 390 manna namlu xej. U 399 favur kontra ma taddix. Transport wetu design favur kontra imorru Immorru għal 79 ta' rapporter favur kontra 410 favur kontra ma taddix. 413 favur kontra Taddix. il tmenin ġi tirtirata. 415 ta' Sinjur Vernio għandem l-emenda orali kif qed taraw hemmhekk. Favur kontra u din taddi. Moċċar. 414. Ta' l-416 u 17 jaqaw għet jisaqs il-President. il-221 ġiet adottata. Imma l-416 mela jena nivvuta fuq l-416. favur kontra ma taddix 417 favur kontra ma taddix għanna ħafna mendi ta' trasport hawnhekk. Nistan uħodhom kollha flimkien?

u tran 105 favur kontra jaddu. 419 favur taddi, 420 favur kontra taddi. Tran 106 u 107 favur kontra ma jaddux. 83 favur kontra din taddi tran 108 favur kontra adottati, tran 109 distess taddi, tran 110 mm, favur kontra din ma taddix. 422 favur kontra ma taddix. 23 favur kontra ma taddix. 428 favur kieġobkom minu favur minu kontra taddi. 424 bħala waħda addizjonali favur kontra u taddi. 426 waħda addizjonali favur kontra taddix. 27 favur kontra ma taddix tren 111 favur anzi din taqa mela morru għall 430 favur kontra taddi 30 taqa 433 favur kontra 430 favur kontra taddi. Ovvju. Bela, 85 favur kontra taddi. 435 favur kontra taddi. 87 favur kontra taddi. Immorru issa għal-premessi. Amenda ta' kompromess numru wieħed, favur. Għaddi ġa votajna fuq dan. Fuq din. L-emenda numru tnej, favur. Taddi l-emenda design, favur, kontra. Ma taddix l-emenda design. Din ta' Emenda tlieta favur kontra taddi għalek design u 93 jgħaw. morru għal 95 favur kontra taddi eh, l-emenda ta' kompromess diġa eh, numru 4 diġa futajna fuqa u morru għad 99 99 ta' rapporter favur taddi, numru 100 favur din taddi, 101 favur minu favur, minu kontra naħseb li din għaddiet imma bizbrix 101 Ja, wieħed għan iċċekjaw. Jina naħseb li taddi. Imma forsi jirzbal. Nalqu l-vot. 19 kontra 18. Kelli raġuni ma kellna wkoll raġuni ċċekjaw. Mela, il-ħamsa sa taqa 103 favur kontra taddi. L-erba taqa 102 taqa. L-emenda numru 5. Favur kontra taddi. Emenda ta' kompromess 13 favur kontra u taddi. Mela, morru għalek għall-emenda numru 7 tal-rapporter waħda addizzjonali mal-kompromess. Favur kontra taddi immorru għall-emenda numru 9 tal rapporter favur ejdu li jek taqblux. Ikonna nivutaw, nitċekjaw. L-emenda ta' kompromess numru 9, liberali għadu jaħsbuha. L-emenda numru 9. Nalaq il-votazzjoni. And that's carried by 20 votes. U din taddi 20 eh, kontra 17. L-emenda 118 favur kontra taddix l-emenda ta' kompromess numru 7 mux li votaw fuqa l-emenda numru 10 ta' Sur Majer favur kontra taddi 119 ta' numru 9 ma' nivvotawx il-120 u transport 10 favur kontra jaddu Numru 12 taqa 122 ta' rapporter favur kontra din taddi. Lek il-125 taqa 13 hija kompatibbli ma' dawn min jaqbel ma' 13 minu kontra din taddi. 123 kompatibbli wkoll favur kontra għadin u koll eh, mux ċara lek eja nivvutaw nitċekjaw niftaħ il-votazzjoni nalaq il-votazzjoni u di ma taddix bżewġ voti biss 17 kontra 19 mela nivvotaw fuq transport 10 li għanzi taqa 126 ta' Sinjor Stajle, favur kontra taddi. Emenda 14 ta' rapporter, emenda orali li għandkomaw, favur kontra taddi. 127 sur koferati, il-partiti korrispondi, favur kontra ma taddix. 127 28 jaqaw mela l-emenda 15 ta' rapporter favur kontra u taddi. Issa għanna il-131 u 32 huma l-istess favur favur kontra ta' jaddu. 134 favur kontra di. Mela, irridu namlu votazzjoni parzjali fuq l-emenda 133. Ġifiri, emenda 17 ta' rapporter. Favur kontra taddi. L-emendi minn 135 u 36 jaddu għanna 18 xaħġa addizjonali taddi. 139 favur kontra ma taddix il-tran numru 15 waħda zejda favur kontra ma taddix 141 favur kontra ma taddix tran 16 favur kontra ma taddix Emenda ta' kompromess minja b għanna eh, vot maqsum l-ewwel parti favur eh, kontra taddi, tini parti favur kontra u din ma taddix dil-parti. Mela, setax taqa. Morru għat-trans batax favur kontra ma taddix. Mela, għajja nivvotaw fuq il-rapport kollu kemmu Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. U din dan jaddi 35 favur u 2 kontra. Proset, Sur Majer, grazzi ħafna. So, so, right, okay we're running a half. I know we said uh, we're we're running a half an hour behind. We're yes. going to have to have a quick coordinate or something. So, uh, if I could encourage. Permettu li nħedġeċ il-dawk li ġo għal-votazzjoni bis joħorġu bil-mod biex nkun nistaw nkomplu bl-aġenda tagħna fadlenna punt x'niddiskutu. Sur Widenholzer nkunu nesti dal-waqt. Ħanħallu skit fil- l-Kamra sakemm joħorġu l-kollegi minuta mbagħad nkunu nistgħu nkomplu bix-xogħol tagħna. Jkieġobkom. Take your voting cards. Jekk iġobkom tinsawx tieħdu l-karti tal-votazzjoni. Il-kollega diġà qed tiġbor xi wħud li nesaw il-kollegi.